Je vous propose de... de... Nibdew il-sessjoni, sinjuri, anka jekk ma tantx għawnis, imma nippreferi nibda xinkella naqaw lura fil-qatana. Nibda bl-ewwel punt. Dan huwa mm, dwar il-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea ħankunu però għedin jiffukaw fuq il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji qabel ma ngħaddi l-mikrofonu lis sinjura Sukova li jura direttriċi fiħdan il-Kummissjoni Ewropea. Però importanti li ma nħawdux ma xogħol ieħor li qed nagħmlu lum il-ġurnata diskussjoni se tiffoka fuq dawn il-proġetti pilota u l-azzjonijiet eh, preparatorji li huma dejjem bħalissa ġifieri dan ġi votat matul l-eżerċizzju budġetarju li għadda preċedenti. Infatti il-koordinaturi xtaqgħu jagħmlu dan l-iskambju ta' dibattitu flimkien mal-Kummissjoni Ewropea biex ikonna stampa ġenerali tal- dawn il-proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji kif qegħdin jiġu integrati fih dan il-budget tal-Unjoni Ewropea kif edin jiġu implementati x'inhuma d-dati tal-kalendarju u oħrajn. Mela, dak biex inkunu ċari diskussjoni li se jkollna issa miex dwar l-opinjoni, la bozz tal-opinjoni tal-kollega ta' Sinjura Klun dwar il-budget li mess tal-2018. Dik id-diskussjoni sessir fil-25 ta' April bil-parteċipazzjoni tal-Sur Morishan li huwa rapporter għal-budget. Mela ħan nifukaw fuq dawn il-proġetti u azzjonijiet li għaddejn bħalissa għanna u koll it-tisħiħ tal-azzjoni ta' intraprenditorija tal-migranti zazax kif ukoll il-possibilità illi wieħed ikollu aktar opportunitajiet f'dan il-qasam kif ukoll il-qafas Ewropew għal mobilità għal finijiet ta' taħriġ għax-xogħol, dak huwa proġett pilot ieħor. Għandna proġett pilota ieħor dwar il-rabta bejn il-taħriġ akademiku u l-imprizi Dan jinvolvi wkoll mod partikolari ċertu reġuni tal-Polonja kif ukoll il-azzjoni preparatorja dwar il-mobilità għal min m'għandux xogħol aktar minn 35 sena, kif ukoll il-garanzija għal tfal u għajnuna finanzjarja tfal għanna il-DG Empol għawnek u kol kif kollazzjoni preparatorja dwar il-valutazzjoni ta' programmi ta' intraprenditorija għal taħriġ akademiku superjuri. Daw kumma l-proġetti piloti varji u azzjonijiet preparatorji varji li għaddejn palissa ma ħana disa mikrofonu għal 10 minuti l-Sinjura Sukova mill-DG għal xogħol u affarijiet soċjali inklużjoni. Grazzi ħafna Sur Chair. Nixtieq nawgura l-odwa tajba lil kulħadd. Ħan nippreżentakom fil-qosor il-rapport. Nibda bil-kuntest għandi PowerPoint presentation għanna l-ewwel rapport interim għanna deskrizzjoni pjuttost dettaljata tal-proġetti u azzjonijiet kollha 79 kollox li se jiġu implementati din is-sena dan ir-rapport ikopri 62 miljun li ġew allokati bħala appoġġ. Kif ukoll 43 miljun għall-implementazzjoni tal-proġetti pilota. Għanna wkoll fid-dettall l-anijiet għall-implementazzjoni. Għanna wkoll kalendarju indikattiv kif ukoll implementazzjoni għall-2017 dik li data u l-proċedura, konna t-tini rapport dwar il labot tal-budget li se joħroġ aktar tard din is-sena, imma l-budget se jkun ikopri s-sena d-dieħla. Mela, għal dak li huwa l-mandat ta' DG tagħna, għandna proġett wieħed, azzjoni waħda u azzjoni oħra l-iskema ta' garanzija tfal dik però mhux sem taħt l-ebda minn dawn iż-żewġ gruppi għax l-implementazzjoni li din niproponu aħna hija kemm xejn differenti dik nixtiequ li tiġi finalizzata din is-sena. Mela l-ewwel proġett il-qafas Ewropew għal mobilità għal dawk li hu għandu x'jaqsam mal-apprentizzat. Dan il-proġett daħal fit-tieni sena tiegħu tal-implementazzjoni Lanu li jiffaċilita din it-tip ta' mobilta permezz ta' modelli differenti biex ikonna l-infrastruttura l-mobilta dan ikopri wkoll servizzi differenti l-alloġġ, il-lingwi, informazzjoni pratika, assigurazzjoni. Imma il-proġett se jħares lejn modi ta' kif l-apprentizati ta' jkun aktar attrajenti għazzazax. Għalek u għallan tagħna illi insaħħu l-interess ta' żgħażagħ biex jibdew dawn it-tip ta' proġetti u dan jiffaċilitalhom l-aċċess għas-suq tax-xogħol. Fl-2017 se jkollna anka appell għal proposti għal proġetti lan u illi indaħlu aktar eh, stakeholders imma nixtiequ nizvilupaw oqsfa u modelli u sistemi bilan illi ikollna implementazzjoni aktar fit-tul għal mobilità aktar, aktar kwalità għal anqas sta periodu ta' sitt xhur. Lan u illi nilħu l-stakeholders mod partikolari kumpaniji u istituzzjonijiet illi kunu jistaw jilqaw dawn l-istudenti. Fl-2017 ippubblikajna fil-25 ta' jannar e, sejħa għal proposti. L-iskadenza kienet id-29 ta' marzu. Din nevalwawhom daw il-proposti l urċevejna Rridu nibdew il-proġetti fit-tielet kwart tas-sena. Għanna żewġ miljuni allokati għal din is-sejħa kif ukoll xi appropriazzjonijiet tal-2016 li fadal. Dan huwa ammont ta' xi 840 elf. Kanna wkoll sessjoni informattiva mal-partijiet interessat fi frar, l-22 ta' frar. Il-proposti li rċevejna huma interessati, interessanti immens u naħseb il-flusej jintużaw. Attivitajiet kif qed jiġu komunikati l-għanu li nsaħħu il- L-arfin għanna bosta inizjativi fil-livell Ewropew, mod partikolari bis-saħħa tal-Alleanza għall apprentice Mobility, kif ukoll edukazzjoni vokazzjonali. Kenna sessjoni f'Diċembru tal-2016 u din dan se jkun avvement ta' kull sena qed nisħu ħafna fuq l-eċċellenza u l-kwalità ta' dan it-tip ta' taħriġ vokazzjonali l-azzjoni li għanna fuq l-agenda ta' DG tagħna i li nerġaw nirrattivaw mill-ġdid din it-tip ta' mobilta. Dan huwa għal min mandu xogħol u għandu aktar minn 35 sena. Lan u illi nejnu lil dawn l-adulti biex isibu xogħol jingħataw opportunitajiet ta' taħriġ anka fi stati membri oħrajn. Dan huwa modell illi qed nieħdu mill Your First Euros Job. Ħankunu qegħdin nestendu dan il-proġett biex ninkludu l-iskema fl-2016 meta kena l-ewwel proġett aħna nemnu illi dak li diġà tallimna sejjena fit-tieni fażi tal-implementazzjoni. Miżuri ta' appoġġ li se nkunu qegħdin natu matul il-fazi ta' tħejja mumma marbutin mal-suq ta' xogħol u anka l-possibilità illi persuna sifer għall-intervju biex iġib xogħol kif u kultinata taħriġ lingwistiku kif ukoll najnuhom biex huma isibu xogħol u anka jintegraw tajjeb fil-pajjiż fejn imorru. Il-beneficjarji se jkunu nies qed ifittxu xogħol jew jixtiequ jiblu x-xogħol kif ukoll entitajiet legali fostom SMEs. Niridu nimplementaw din l-azzjoni preparatorja bil-permezz ta' simplifikazzjoni ta' spejjeż nishtuq li l-implementazzjoni tkun iffaċilitata, tkun aktar sempliċi u l-opportunitajiet li senatu jridu jkunu ta' bejn tletxur għat taħriġ u sitxur xhur għall-apprentizzat. Naħsbu li l-iskema se tkun ettejn u ukoll biex eh, anka l-persuna tingħata għajnuna wara din l-opportunità. Mela, id-deċiżjoni finanzjarja ġiet adottata fit-22 ta' Marzu qegħdin issa nħejju s-sejħa għal proposti se tiġi pubblikata uh, matul il-ġimgħat li ġejjin l-antana u l-proġett jibda fil-aħħar kwart tal-2017 jew forsi l-ewwel kwart tas-sena d-dieħla stidinna il-konsorzja minn tal-inqas tliet stati membri biex nassiguraw li jkollna kopertura ġeografika tajba biżejjed u dan biex jiprovdu mobilta għal dawn in-nies li għandhom aktar minn 35 sena. Għadok li huma l-proposti, il-proġetti m'għandhomx ikunu aktar minn 18 xar, jew ftit inqas, sa 18 xar. Ħajkonna nażlu tlet jew erba' proposti illi kuna din jipprovdu kol l-appoċ għal dawn in-nies ta' aktar minn 35 sena biex huma jkunu jistgħu jittestjaw il-possibiltajiet tagħhom biex jimxu barra mill-pajjiż u jsibu xogħol jew opportunitajiet oħra f'pajjiż ieħor. L-iskema tal-garanzija għat-tfal proposta mill-Parlament dik hija azzjoni preparatorja ġdida għanna żewġ miljoni allokati fl-2017, il-budget ta' din is-sena, dan biex jaqat ma' rekomandazzjoni Investing in Children tal-2013 li diġa qed tiġi implementata u qed tiġi appoġġata minn instrumenti finanzjarji varji fil-perjodu finanzjarju attwali. Rridu b'mod partikolari nifukaw fuq dawk it-tfal friskju ta' faqar, nixtiequ li jkollhom kura ta' saħħa b'xejn, edukazzjoni b'xejn, kura bxejn, alloċ deċenti, ikel tajjeb, nutritivu tajjeb, qed niproponu illi per mhux qed inħejju leġiżlazzjoni ġdida imma qegħdin nissupplementaw xi ħaġa oħra attivitajiet u sforzi diġa ehm, jappoġġaw it-tfal biex jiżviluppaw aktar qed nipproponu biex din l-azzjoni preparatorja npoġġuha taħt il-programm eh, ta' innovazzjoni, pjantazzjoni tal-2017. F'Ġunju se jkollna programm ma naħsibx li l-istati membri se jkunu kontra dan il-proġett, pero din l-idea li konna din il- studju tal-fattibilità ta' din l-iskema dak huwa jkun konformi mal-lanijiet tal-programm tal-innovazzjoni soċjali u x-xogħol. Nixtiequ nigarantixxu eh, niġildu kontra il-faqar, esklużjoni soċjali u problemi bħal dawn. Aħna naħsbu li dan jista' jkun proġett tajjeb ħafna. Mhux daqshekk diffiċli wieħed iżidu mali għandna diġà din is-sena, nixtiequ li dan jiskatta fil-ħarifa u l-implementazzjoni tibda aktar tard aktar kmieni fil-2018. dik hija l-informazzjoni li jiena nista' ngħidilkom. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna ta' din eh, il-preżentazzjoni. Naddi l-mikrofonu lil rapporter u lil co-shadow rapporters, shadow rapporters, anka rigward um, il-budget. Grazie ħafna ċer. Grazzi Kummissjoni tal-li ġejt hawnhekk biex tkellimna dwar il-progress li jsar rigward dawn l-attivitajiet differenti u azzjonijiet differenti, proġetti pilota varji li semmejt inti u mawdot ta' valur jekk inti qed tħares li azzjonijiet u politiċi differenti u ġodda, l-implementazzjoni kienet tajba ħafna fil-passat ta' dawn il-proġetti pilota u għat nħarsu diġa l-2018 ħaġa tajba li issa għat nnataw dell-opportunità biex naraw x ehm, x'sar minn dawk li qed jiġu implementati issa jew li ilhom jiġu implementati matul l-aħħar ftit snin għax qed nħej għal budget tagħna matul ix-xhur li ġejjin. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-Kummissjoni ta' dan ir-rapport għal-ġurnat kif qed inti il-koordinaturi tagħna talbu dan Mela, dak li qed inti issa fil-prezentazzjoni tiegħek dak jirrifletti ħafna l-mod ta' kif qed jaħseb dan il-kumitat rridu nifokaw fuq il-fat li zazah mandom xol, jew inkella fuq dawk li ilhom ħafna bla xol u għandhom ċertu età. Jina naħseb li il-mobilità għat taħriġ hija xi ħaġa importanti ħafna. Anke mobilità l apprentissat Inti semmejt xi ċifri ta' 2 miljuni u 840 elf. Kemm taħseb se jkollok pajjiż involuti? Forsi tista' tgħidilna anka fid-dawl ta' snin li għaddew fl-2016-2017 kemm kellek stati membri involuti, kemm kellek individwi involuti. Għax peress li jista' din nifokaw aktar fuq taħriġ vokazzjonali naħseb li huwa importanti li inkunu nafu dwar dan. Anka rridu nifokaw fuq il-ħiliet, ħiliet ġurnati, ħiliet avvanzati, assu ta' xogħol realtà ġodda. Issa, azzjonijiet tal-proġetti pilota, inti semmejt il-konsorzja ta' tlet stati membri. Tista' forsi tispjega ftit dan kemm hemm eżattament stati membri? Tlieta biss, kif ħajjaħdem da fir-realtà? U dwar dawn l-startups, x'inhu l-irwol tagħhom? Inti semmejt l-ekosistema qed naraw il-problema ta' nuqqas ta' finanzjament fl-universitajiet tagħna. Allura wieħed jistaqsi għandna biżejjed enfasi fuq illi nsibu biżejjed flus għal dawn il-proġetti, proġetti li jappoġġaw ir-riċerka, imma fl-istess ħin wieħed irid anka jara kif ħajkejjel ir-riżultati l-anijiet. Nafu kif ħanamlu dan, hemm xi progress hemmhekk dak huma l-mistoqsijiet tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Ġuli Teres, jekk jogħġbok? Grazzi ħafna, ċer. Grazzi Komissjoni tal-informazzjoni u tal-aġġornament li għadek kif tajtna dwar dawn il-proġetti. Jena nasab li l-proġetti pilota huma estremament importanti. Dan juri żewġ affarijiet relevanti ħafna. L-ewwel valur miżjud Ewropew naħseb li importanti ħafna. L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jużaw budget, il-budget Ewropew biex iżidu l-opportunitajiet tax-xogħol, opportunitajiet tal-edukazzjoni, jappoġġjaw anka x-xogħol li diġà qed isir fil-livell nazzjonali. Dawn il-proġetti pilota li aħna qed insemmu fl-emendi, dak juri illi hemm xi tip ta' problema. Hemm diskrepanza bejn dak li qed nisimgħu rigward il-prinċipju tas sussidjarjetà u dak li naraw mbagħad implementat fil-prattika. Valur miżjur Ewropew jeżisti huwa possibbli u dawn il-proġetti pilota qed juru dan hija din li aħna nixtiequ nisfruttaw dan il-kumitat. Issa dwar l-użu tal-fondi mill-budget Ewropew huwa ċar illi il-budget Ewropew ma jippermettilniex inkunu autonomi biżejjed għal dik li hija l-kapaċità tagħna biex neħdu azzjoni vera. Anka meta wieħed iħares lejn il-proposti għal proġetti, ħafna minn dawn jikkonċernaw kwistjonijiet soċjali li tejn l-anzjani u l-xjuħ li tejn il-żazah li huma vulnerabbli il-ġlieda kontra il-faqar fost iż-żazah u fost it-tfal. Ija problema tal-startups din, jgħet jiffaċċaw l-startups, u għahna għanna nkunu appoġġati mill-Unjoni Ewropea, Anka l-ammonti li għanna fil-budget Ewropew ma sibx li huma biżejjed biex nkunu nistgħu niġġieldu kontra dawn l-isfidi, l-isfidi li għandhom anka iċ-ċittadini Ewropej. L-istrument huwa tajjeb fih innifsu, imma fil-verità dan mhuwiex biżejjed hija qatra fl-oċean meta tikkumpara ma dak illi bħala Unjoni Ewropea nistgħu nagħmlu fil-verità, nistgħu nagħmlu ħafna iktar minn hekk. Żewġ punti li nixtieq eh, insemmi rigwardi l-iskema tal-garanzija għatfall, tfal Din hija proposta li ilna naħdmu fuq hawnhekk f'dan il-kumitat kollox tliet snin. Lan u li niġildu kontra il-faqar fost dawk l-aktar vulnerabli fis-soċjetà, dawk illi ma kellhom xejn xaqsmu mal-kriżi ekonomika. Mhux huma eh, ikkawżawha, imma tibatu ibatu minn esklużjoni soċjali serja ħafna minħabba deċiżjonijiet ħżina tieħdu minn ħaddieħor. U naħseb li din l-iskema garanzija tfal għanna l-implementawa biex nuru li l-Unjoni Ewropea jimpurta, jimpurta minn dawk li għandhom bżon lajnuna. U it tininet il-ġlida kontra il-qat u nuqqas ta' xogħol. Il-proġett pilota huwa tajjeb fil-mod ta' kif ġi strutturat, Imma dak li huwa importanti u li nifmu l-konsegwenzi tal-kriżi u l-impatt ekonomiku fuq livell aktar baxx. U li r-risposta tkun għandha komprensiva meta niġu biex nindirizzaw il-kwissjoni ta' dawk l-aktar eh, vulnerabli fis soċjetà u nejnuhom biex jibbenefikaw mill-irkupru ekonomiku mhux inħalluhom barra dak li u li għanna namlu. Kollu li ju possibli fil-mezzi tagħna. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Limis mhux qed hawnhekk, sinjura Arkin mhux dawnek, hawnhekk. Għanna xi deputati mhux qegħdin hawnhekk, mela nista' għaddim mill-ewwel il-mikrofonu lis-Sinjura Lambert. Grazzi ħafna. Grazie ħafna ta' din il-prezentazzjoni. Għandi xi żewġ jew tliet mistoqsijiet. L-ewwel nett. il istrateġija ta' komunikazzjoni għal dawk il huma dawn l-azzjonijiet preparatorji u proġetti pilota eżattament x'inhi. Konna qed nisimgħu dawn il-proposti estremament interessanti kif qalu ta' qabli l-implikazzjonijiet huma aktar wisajn b'mod partikolari għas-soċjetà li l-Unjoni Ewropea mhux biss qed eh, tissodisfa l-interessi tal-aktar nies vantaġġati, imma anka qed tagħti każ eh, nies vulnerabbli, tipprova eh, tindirizza problemi li nies qed jiffaċċjaw. U dik hija importanti li nikkonsidraw hawnhekk. U għamilt appell il kumitat tiegħi biex nippruvaw nissimaw minn dawk li huma impenjati f'dawn il-proġetti bħala parteċipanti. Forsi aktar tard inkunu nistgħu nikkomunikaw magħhom ħalli konna anka din it-tip ta' konnessjoni mal-proġett. Inti semmejt l-impenn min-naħa tal-SMI, l-involviment tal-SMI, tista' telabora ftit. Kif qed jiġi pubbliċizzat? Kemm qed jieħdu minn dawn il-fondi. Xi problemi għandhom? Forsi għal dak li huwa l-apprentizzat? Forsi tista' tajt eżattament x'inhuma s-setturi involuti. Per eżempju, għamilna dan meta konna qed fuq xogħlijiet ekoloġiċi. Rridu nħarsu lejn il-mobilità fih dan is-setturi, nifukaw fuq is-setturi. Kif ukoll il-mobilità transkonfinali. Pero naħseb li ma nix inħalla barra dan l-approċ li kun ibbażat fuq is-setturi. Taħseb forsi li ikun hemm tip ta' rilevanza li inti tara fil dan il-mod. Grazzi ħafna. Naħseb li is-sur deputat jekk jogħġbu. Grazzi ħafna. Jiena għandi xi punt, punt li ħnamel għad-diskussjoni. Għandi anka xi mistoqsijiet tlieta b'kollox, tlieta osra ħafna għal rappreżentanta tal-Kummissjoni l għanet illi nħarsu il-suq tax-xogħol mod partikolari l-aċċess għas-suq tax-xogħol minn nies illi jbatu minn diżabil għandu jkun hemm prinċipji aħna kontinenti. Eh, ċivilizzat u parti li jinti tkun soċjetà ċivilizzata u li tħares l-interessi ta' dawn in-nies. Issa, il-qad fost iż-żaza li ma miżuri din jittieħdu, qed nieħu din l-impressjoni qed inkellmu ħafna dwar dan is-suġġett, iżda xorta nħoss li għandek ħafna għat oli. Qed nagħmlu ħafna storbi umma, riżultati fil-post huma fir-realtà huma vera baxxi. Irridu anka niftakru eh, f'dawk in-nies eh, naqra aktar kbar fl-età, inviċin il-pensjoni, daw forsi ma jbatux minn diżabilità u m'għandhomx problema bil-mobilità. Imma dawn in-nies li huma aktar kbar huma wkoll jaf ikunu bħal forza ta' riserva fis-suq tax-xogħol. Il-Kummissjoni qiegħda tikkonsidra inċentivi jew xi proġetti biex tinkoraġixxi xil dawn in-nies ta' ċertu età biex jirritornaw għax-xogħol forsi f'ċertu setturi tista' tiffoka fuq ċertu xogħlijiet jaf ikollok benefiċċji ekonomiċi kbar. Imma mhux biss ekonomiċi, il-benefiċċji jistgħu jkunu anka umanitarji li dawn in-nies li forsi kolom ċertu weta ma jiġux esklużi. Grazzi ħafna Dominik Martin issa. Grazzi ħafna ċer. Fil-qosor ħafna. Għax għadna fil-stadju bikri. Dawn il-proġetti u azzjonijiet li ġew prezentati. Inħoss li lan huwa tajjeb hemm ċertu loġika warajhom. Ħaġa tajba, imma Kif intqal, il-budget eh, huwa wis eh, żgħir ma tantx jgħin dawn l-azzjonijiet konkreti. Għanna l-impressjoni li l-budget qed dejjem naqsuh u jiena nħoss li qegħdin nifokaw fuq l-effetti tal-kriżi mhux fuq il-kawżi, il-kawżi ukoll nafu x'inhuma l-miżuri ta' austerità tal-Unjoni Ewropea mhux qed nifukaw fuq id-dumping soċjali fih dan l-Unjoni Ewropea stess. Grazzi ħafna. Thomas Mann, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, ċer. Hija ħaġa eċċellenti li qegħdin nitrattaw dan is-suġġett bid-disciplina neċessarja illa għaliex aħna Pala parlament nirċi ħafna mistoqsijiet, intom xed tagħmlu pala deputati. Għan ħafna rizoluzzjonijiet fuq dan is-suġġett, imma hawnhekk qed nuru illi tassew qed nippruvaw nagħtu riżultati. Aħsbu dwar il-garanzija zaza. Dak huwa mudell pożittiv eżempju ta' xaħna rridu namlu biex anka nikonvinċu lill istati membri ħaġa tajba illi toħroġ lill iskema ta' garanzija zaza li kollok din l-inizjattiva għazzaza, għaxxol ta' zaza u l-ammont ta' 3 biljuni u nikkonvinċu bekk il-kulħat li anka l-istati membri li dan ikun ta' beneficju għal kulħat. Nkun qed nużaw tajjeb il-flus li għandna lokasi Għalhekk u importanti li niddiskutu dawn il-proġetti pilota biex nuru li l-istati membri jisma' Dawn huma modi ta' kif aħna nistgħu nibbażaw aktar xogħol, nibnu aktar xogħol huwa mod ta' kif inti tista' żid valur bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea. Aħna maħniex eh, istituzzjoni fakultattiva. Aħna nistgħu ukoll nuru modi ta' kif nistgħu nonfuq l-flus, forsi b'mod differenti, ma xorta waħda b'mod effiċenti. Jena kontent li fl-istat membri tijaj għanna msimba soċjali b'saħħitna, saħħithom il-qad fost iżazah naqas, mux l-istati membri pero kolla es jamlu xolom tajjeb. Jena nishti anka namel l-istess mistoqsija ta' Jean Lambert, kif ħa naslu għal strateġija ta' komunikazzjoni. Kif ħani ma' man nies isma' dawn huma biss eh, proġetti pilota. Irridu nuru l-affarijiet fil-prattika. Dawn ma nistgħux iħalluhom barra meta jkollna daw il-laqat il-kbar kongressi u x'naf rridu nuru x'qed nagħmlu b'mod konkret biex anka nappoġġaw lill-istati membri. u għasam kbir ħafna u dan li interessani li li aħna kif nistgħu ntejbu l-kwalità tal-komunikazzjoni tagħna kif ħan ippubbliċizzaw ix-xogħol tagħna ħafna x'nistgħu nofronna l-flus, jista' jkollna aktar flus vera tkun ħaġa tajba. Imma issa li, bdejna kif ħanuru aħna xiksibna sissa ħalli anka l-istati membri Ehm, jibdaw jifmu. L-istituzzjonijiet għandhom jgħinuna grazzi ħafna. Naddi issa il-mikrofonu. Nishti nġa nitkellem dwar il-proġett, proġett tal-apprendistat. Par rapport à ce projet, c'est d'une part Anka għati tara kif ħat implika li l-msiba soċjali x'naħseb illi kif għali s sur Thomas Mann huma atturi estremament importanti l-imsieħba soċjali u ħafna drabi nitkellmu dwar illi natu din amiċità ġdida lill-dialogu soċjali Ewropew. U jiena naħseb meta wieħed jisma' dawn trade unions, Business Europe per eżempju, dejjem nisma l-istess eh, ħtiġa uh, jgħidulna Rridu anka nisimplifikaw dan il-ftejjim fejn li jkun b'saħħtu biex ikolna riżultati konkreti. Punt ieħor u kif anka qed inti fil-preżentazzjoni tiegħek titħares naqra fit-tul. Per eżempju, jekk ħatmur fi stat membru ieħor tititgħallem il-lingwa Dan jaff jillimita il-mobilità ta' persuna biex tmur f'pajjiż ieħor għall-apprentizzat. jaff ikollok nies illi ħajkunu vantaġġati qabla ma oħrajn minħabba fek. Dik hija xi ħaġa trid fil-mekkaniżmu ta' integrazzjoni. Edward Martin, jekk jogħġbok? Grazie ħafna ċer, xi kummenti. Smajna dawn l-idejat verament interessanti, ma rridu morru aktar il-bot, jienu kolla li xi mistoqsija lill-Kummissjoni dwar illi noħolqu sħubija bejn dawn iċ-ċentri tal-apprentizzarjat fil- um, stati membri differenti. Huwa importanti illi iż-żgħażagħ huma jkunu jixtiequ jidħlu f'dan in-network network transkonfinali. It-tieni mistoqsija li nixtieq nagħmel hi dwar l-ekwivalenza ta' diplomi. ħatatmu fuq dan fuq il-kwalifiki ah, mod partikolari fit-żoni transkonfinali jiena ġej minn tali żona għandek ħafna SMEs, eh, prinsi verament zaħar, jagħmlu sforzi kbar ħafna biex eh, ħarġu n-nies. Dan ħafna ħin jirrikjedi l-flus biex naqsek faċli. Imma ħafna tiqtaw qalbhom il għaliex għandek eh, pajjiżi fil-viċinanza Dawn il żazah jitilqu mbagħad minħabba li pereżempju jekk għandek il-Lussemburgu eh, salarju maħjar, allura il-persuna titla għaxan titħob salarju 30% aktar. Ma xorta waħda wieħed irid iqis l-isforz li jkun għamel l-intraprenditur biex ħarġ il dik il-persuna. Fil-proġett pilota, qegħdin tikkonsidraw illi tippruvaw eh, tappoġġaw l-isforzi ta' dawn l-intraprendituri nħoss li hemm xi drabi dan l-abbuż għax huma dawn iż-żazaħ jaħarbulhom minkejja li jkunu ehm, ħarġuhom bl-idea li daw jibqawlhom. Forsi dan hija kwistjoni tisemma bosta drabi l-fondi tal-Unjoni Ewropea kif ħan issimplifikawhom, kif ħan issimplifikawhom u kif l-affarijiet ħajimxu aktar malajr. Anka dawn il-flejjes li huma destinati għal ċertu proġetti, għal ċertu azzjonijiet, kif ħana ġluhom, kif ħal nimmiraw il dawk li għandhom bżonnhom. U meta semmi l-alloċ inti, eżattament x'għandek f'moħħok li dan ikun bxejn, it-trasport li jkun bxejn, nafu li l-budget eh, mhux daqshekk eh, kbir u anka il-salarju minimu huwa tajjeb illi wieħed jitkellem dwar ta' transkonfinali ma fl-istess da jiddependi ħafna mill-pajjiż fejn tisejjer jekk inti tmur f'pajjiż fejn is-salarju aktar dinamiku eh, x'aktar xi żgħażagħ jmorru aktar hemmhekk minn postijiet oħrajn jekk inti saqsi per eżempju Franċiżi eh, biex imorru Rumanija, ma naħsibx li l-salarju ħaj inkoraġġihom biex huma jmorru hemmhekk fir-Rumanija. Grazzi ħafna. Mela kellna bosta mistoqsijiet, kummenti, jiena naħseb illi mm, inti smajt ħafna eh, elementi li inti tista' eh, tikkonsidrom fil-kontribut tiegħek, fil-feedback tiegħek, mela ngħaddi l mikrofonu lill-Kummissjoni. Grazzi ħafna, grazzi tal-interess u l-opinjonijiet li jintom tajtu bil-mistoqsijiet tagħkom fil-fatt. Għan nibda fl-ordni tal-mistoqsijiet li aħna rċevejna. Aħna għanna żewġ 2.8 miljun euro iktar mis-sena l-oħra. B'impenju għalissa ma nistax nara kemm ħajkun hemm pajjiżi li ħar japplikaw u kemm ħaj jiksbu L-idea tagħna l-antana li jkollna idea tajbin fil-proġetti biex nkunu nistgħu niżviluppaw proġetti tajbin għabbażi tal-esperjenza ta' dawn il-proġetti pilota. Jiġifieri aħna mhux qed ngħidu illi qed nimmiraw illi konna per eżempju 15 stat membru kopert proposta waħda iżda rrid konna proposti tajbin u validi ħafna. Dwar il-konsorzja qed nitolbu biex il-proġett reactivate ikonna tal-anqas tliet stati membri ġewwa konsorzju li jippreżentaw proposta. Jistgħu jkunu iktar jekk iridu jkollhom iktar mobilità transkonfinali intrastat membru iżda l-inqas tliet għax tnejn mhux netwerk tajjeb biex jinħoloq biżejjed. Aħjar ikonna aħjar, iktar, u qed l identifikaw l-aħjar proġetti li jtuna l-iktar ideat rilevanti, l-iktar ideat applikabli. Ma nixtieq naqbel anka fit-dawl tal-budget limitati li għanna għal tali proġetti pilotta. Irridu nkunu iktar fokati biex nuru il-valur miżjud tal-Ewropew fl-azzjonijiet tagħna u din hija l-interpretazzjoni tagħna tal-ideat wara kull proġett u kull azzjoni. Jiġifieri dawn huma modelli ġodda li jistgħu jintużaw biex jittużaw minn diversi stati membri permezz mhux biss tal-ammonti ta' flejs disponibbli f'dawn il-proġetti pilota iżda permezz ta' fondi nazzjonali jintroduċu tali modelli fil-politika nazzjonali tagħhom u anka fil-fondi ta' strutturali ta' investiment li għandhom ma' dispożizzjoni tagħhom diġà. Jina naqbel li diversi proġetti pilota jittrattaw l-aspett soċjali u dan minn aspetti ewlenin lenin tal-Kummissjoni Ewropea. Tafu l-element soċjali ta' kwalunkwe politika qed tingħata aktar importanza u issa qed nikkonsidraw kwalunkwe politika, politika mill-aspett soċjali u l-effett li għandha fuq il-persuni dwar l-involviment tal-imsieħba soċjali, naħseb illi il-Kommissjoni il kummissjoni il tat priorita li terġa tagħti ħajja l mudell soċjali u l-involviment tal-imsieħba fil-diskussjoni fil tal-politika u fi kull proġett li aħna ħejjejna mhux biss fiħdan il-proġett pilota iżda fiħdan ukoll l-istrument li għanna qed nippruvaw nivolvu l-imsieħba soċjali fl-istadji kollha ta' implementazzjoni tal-proġett. L-involviment tal-imsieħba soċjali hija parti sostanzjali għandhom ikunu dawk il-korpi illi huma involuti b'mod sħiħanna eżempju, eżempji fejn l-imsieħba soċjali jistaw ikollhom ruol attiv fl-implementazzjonijiet tal-proġetti u tal-iżvilupp ta' modelli validi ħafna. Aħna qed naħdmu naħdmu ma l-imsieħba soċjali mhux biss fil-proġett pilota iżda nista' ngħid li fil-fondi strutturali ippromuovejna il-kodiċi ta' kondotta tal-partenarjati u ħansegu ħafna dak dik il-parti tal-imsieħba soċjali fl-implementazzjoni tal-fondi. Naqbel ukoll li komunikazzjoni hija importanti għax hemm idejat tajbin ħafna, aħna qed nippruvaw niżviluppaw modelli ġodda, miżuri ġodda, iżda jekk ma nippubblikaw, jekk ma nikkomunikawx ħanet il-fuq opportunitajiet importanti. Aħna għandna għal diversi proġetti, strateġija ta' komunikazzjoni. L-ewwel net din hija mezz ta' komunikazzjoni biex damluha pubblika dak li ħanamlu, x'inhuma l-proposti, jew is-sejħi tal-proposti li aħna żviluppajna. Iżda meta jinkisbu ir-riżultati irridu nippubblikawhom u nixtieq nagħti eżempju tal-Fond Soċjali Ewropew illi huwa hija parti ewlenija fl-implementazzjoni. Għanna komitat illi jiltaqa regolarment. Il-programm ta' xogħol u innovazzjoni soċjali għandu kumitat tiegħu wkoll. Aħna tajna biddu għal laqat bilaterali konġunti biex ir-riżultati tal-proġetti mill-Kommissjoni ikunu marufa lill awtoritat maniġerjali fl-Stati membri illi edin jaġixxu b'mod ta' ta' tmexxija konġunta. U dan kien skambju ta' rfin b'suċċess. Ħarġu diversi idejat dwar kif nistaw ukoll namlu użu ta' dawn diversi avviċinamenti innaqsu l-ispejjeż li huma applikati fid-direct management tal-programmi ta' shared management, ġifieri il komunikazzjoni mhix xi ħaġa fejn Ah, naħseb li għadna ma ma wasalniex fejn rridu nistgħu qed naħdmu fuqha dwar l-involviment tal-SMEs. Irridu ngħidu li aħna nkunu ċerti illi l-SMEs ikunu wkoll parti għal parti mill-pala benefikanti tal-apprendistati. U kif qal il-membru, il-kollega, irridu nkunu ċerti l-ewwel net l-imprizi kollha jkollhom aċċess aċċess ġust tal-proġetti kollha u għall appoġġ li jista' jiġi provdut fiħdan dawn il-proġetti, iżda illi nkunu ċerti illi l-imprizi żgħar ukoll li jkollhom aċċess għall-apprendistati u anke l-ħaddiema tagħhom. U anke permezz tal-proġett pilota fuq l-apprendistati aħna ħankunu qegħdin natu appoċ għat taħriġ taħriġ lingwistiku qabel dawn ma jitilqu għall-apprendistati, izdaw anka wkoll eh, ħajn nħaw appoċ meta jkunu qed jagħmlu l-apprendistat meta mhix differenza kemm kbira l-impriża. Għat ma nix identifikazzjoni tas setturi speċifiċi mhux qed neskludu lil ħadd qegħdin nistennew il-proposti Mbagħad ovvjament lan tagħna huwa li jkollna proġetti tajbin u li ħajk jistgħu jkunu fi kwalunkwe settur. Nemnu li hemm diversi proġetti li jistgħu jiġu żviluppati fi kwalunkwe settur m'għandniex ebda kriterju ta' esklużjoni tal-ebda settur partikolari dwar il-protezzjoni tas suq tax xogħol għal persuni b'diżabilità Naħseb li l-politika ġdida qed tagħmel l-almu tagħha qegħdin japplikaw il-prinċipju ta' aċċess għal persuni b'diżabilità u non diskriminazzjoni bħala prinċipju orizzontali. Maħniex qegħdin naċċettaw proposti illi jistgħu joħolqu ċertu esklużjonijiet ta' vantaġġ għal ċert persuni b'disabilità. Aħna qegħdin nagħmlu segwitu għal dan nafu li dan huwa prinċipju ġdid ta' level ġdid li għandu jiġi applikat fi kwalunkwe nefqa tal-Unjoni Ewropea dwar il-youth employment fuq livell Ewropew li ma eh, miżuri jittieħdu l-iżviluppi ta' wara l-2013 wara li nata bidu l-inizjattiva b'6.4 biljun euro kienu pjuttost inkonsistenti f'diversi stati membri. F'Ottubru li għadda ippubblikajna l-valutazzjoni tagħna dwar kif tistaw jistgħu jiġu garantiti dawn il-garanziji u kien hemm stati membri fejn waqa il-livell ta' qatt, ma nistax biss nallokaw dan ir-riżultat għall-apport għall-appoġġ tal-inizjattiva per se iżda naħsbu illi l-bidla politika kaġun tal ta' ċertu fatturi makroekonomiċi għamlu differenza iżda fuq fuq l-inizjattiva inatat għal dawk ir-reġunijiet fejn għandhom għata għal 25% u kellna 20 stat membru eliġibli għal dan it-tip ta' poċ. Fl-2015 aħna diġà għandna 15 stat membru. Ġviri. Ġviri ħames stati membri m'għadhomx reġunijiet fejn għandhom livell ta' għata għala minn 25%. Ġviri. Il-livell ta' għat qed jonqos Dan kien riżultat validu ħafna u kif tafu il-midterm review tal-budget Ewropew ta' 1.2 biljun euro iktar għall-appoġġ tal-inizjattiva tal-Youth Employment ta' dawk l-Istati membri fejn xorta waħda qed jifaċċaw din il-problema. Fir-rigward tal-anzjani aħna tajna importanza lil waħda mir rakkomandazzjonijiet tal-pakket soċjali fejn wieħed minnhom kien jitratta l-anzjani, iżda skont il-Fond Soċjali Ewropew għandna priorità ta' investiment speċifika li hija allokata għall-anzjanità attiva biex dawn jibqgħu fil-suq tax-xogħol biex ikunu jistgħu jaħdmu professjoni tagħhom. U jkollhom ċertu xogħol rwol li huwa siwi Għax naħseb li l-persuni, il bnidem dejjem huwa ta' vantaġġ li jista' jikkontribwixxi naħsbu li hemm diversi attivitajiet li jsiru f'diversi stati membri dwar l-involviment tal-anzjani f'ċertu situazzjoni li ma jkunux full time miżuri ta' kuljum illi huma tajbin għas sitwazzjoni tagħhom iżda jistgħu ukoll eh, jagħmlu użu minn eh, l-esperjenza tagħhom. Taħt l-fond għal dawk li huma żvantaġġati għandna diversi stati membri li ħarġu minn eh, żvilupp ta' programm ta' żvilupp soċjali u fitlita minnhom l-appoġġ huwa għall-anzjani għall anzjanità din jituża u ħajja iktar din jituża speċjalment eh, dawk il-persuni li għandhom diffikultajiet u dak l-istadju ta' ħajjithom. Aħna qed nitkellmu dwar eh, l-immigranti, l-mobilità, qed nitkellmu dwar ċertu limitazzjonijiet finanzjarji, iżda nikkonsidraw dawn il-proġetti pilota l-iktar bħala kas ta' testjar biex naraw li ma modelli jistaw jiġu sviluppati ma naħsbux li dawn it-tipi ta' flus ser jindirizzaw il-problemi kullum kien, ma naċċettawx u ma nistennawx li tali riżultati fl-Unjoni Ewropea isiru b'dan nammont limitat ta' flus. Nappoġġa l-pożizzjoni tas sur Bandet kien diffiċli illi natu bidu għal Youth Guarantee diversi stati membri jirridu illi joħdu ridni fidejhom nafu li dan għandu impatt pożittiv fuq introduzzjoni ta' politika għazzaza ġdida, partenarjati ġodda fl-istati membri għall-izvilupp tal-youth policies, l-implementazzjoni jizda wkoll ir-riformi u ristrutturar ta' servizzi ta' xogħol fil-xogħol u anka ċertu partenarjati ma, ma, ma, ma min, ma min jiprovdi xogħol biex nerġaw inħajju, inħajru lil dawk iż-żazah li mhumiex interessati li feċu xogħol hemm diversi organizzazzjoni li jippromuovu il-possibiltajiet tal-inizjattivi diversi f'diversi stati membri u naħsbu illi il-Youth garanti, il-rakkomandazzjoni Youth Garanti kienet ukoll bidla konsiderevoli kif nindirizzaw li dawn l-istess żgħażagħ dwar il-proġett tal-apprendistat u kif l-imsieħba soċjali qegħdin jaħdmu Ipprovajna illi l-imsieħba soċjali jisiru element tal-proġett. U aħna qed nipprovaw nirreklamaw il-proġetti illi qegħdin nimplementaw permezz tal-laqat kollha li għandna dialogi mal-azzjonisti involuti, l-imsieħba soċjali, konferenzi u naħseb illi għanna numru ta' fori differenti biex niltaqgħu mal-imsieħba soċjali fejn iddiskutu li ma livell ta' poċċ Ewropew qed jiġi provdut fuq livell dirett jew fuq livell ta' stat membru. Għanna diversi programmi ta' ma' l-imsieħba soċjali, jiġifieri aħna qed ninkoraġġixxu lilhom biex dawn jagħmlu parti mill-implementazzjoni tal-proġetti pilota dwar ir-rikonoxximent ta', ta, ta, ta kwalifiki, ta' diplomi, qed naħdmu fuqha għax fil-fatt din hija waħda mill-kondizzjonijiet tal-mobilità u persuni li għandhom kwalifika għandhom jitanina taw rikonoxximent tal-xogħol li għamlu. Aħna mhux qegħdin nippruvaw nevitaw jew li nagħtu preferenza lil proposti jew lil dawk l-imprizi li qed japplikaw għal proġetti illi mumiex edin qed jiksru ir-regolamenti, rridu il-regolamenti jiġu applikati minn kulħadd. Dawk wieħed mill-kellima għal jekk hux possibbli implementaw miżuri biex jiġu segwiti ir-regoli, qed naraw il-regoli jiġu rispettati iżda anke meta jiġu implementati kunem hemm l-istess avviċinament tal kulħadd u ma il illi nagħtu preferenzi għal dawk li m'għandhomx eh, mhux qegħdin qegħdin jiksru l-regolamenti. Qed nippruvaw nissimplifikaw biex il-deċiżjonijiet isiru iktar malajr iżda hemm diversi regolamenti rridu nsegwu u meta ikonna diversi proposti dawn il-valutazzjonijiet u s-selezzjoni forsi qed tieħu xarejn għall-inqas, qed nippruvaw nissimplifikaw il-proċess iżda mhux dejjem possibbli. U dwar l-akkomodazzjoni naħseb illi aħna rridu nkunu ċerti illi l-proposti tal-apprendistati u l-mobilità tax-xogħol jippermettu illi jkun hemm biżejjed appoġġ finanzjarju għal dawk il-persuni illi jsifru biex jinetaw ċertu akkomodazzjoni diċenti din taf tkun kompatibbli ma' situazzjonijiet nazzjonali u rridu nkunu ċerti illi dak li jkun qed jingħata qed jingħata eh, akkomodazzjoni kif jixra. Naħseb illi tħalt ħafna fid-dettall iżda jekk hemm xi ħaġa oħra illi forsi tixtiequ tajdu nista' nwieġeb ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, naħseb illi kien hemm ħafna mistoqsijiet u anke kien ħafna tweġibiet. Naħseb li dan huwa eżerċizzju utli importanti. Kif għadna kif għamilna biex eh, niċċaraw ċertu punti xi elementi għal dak li huwa il-kalendarju rapport dwar il-baġġ ġenerali b'elementi elementi differenti huwa l-25 ta' April dik hija l-iskadenza sa meta intom tistgħu tibatu l-proposti tagħkom l-abbozzi u proġetti pilota u varji. Ħajkolna timetable kompluta, nibatu dan b-email, xem eh, bosta dati, ma nasib tkun ħaġa twila ħafna jekk noqogħdu najdu għam kollha issa. Għandu għal-punt li jmiss. Nixtieq nirringrazzja kulħadd tal-kontributi ta' f'din is-sessjoni. Ħana għaddu punt li jmiss li għandna fuq l-aġenda tagħna. Fuq l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fl-oqsma privati u pubbliċi fl-Unjoni Ewropea. Tania Gonzalez Peñas, il-rapporter tana, għal tlet minuti. Yes, buenos dias. Grazie ħafna, l-odwa tajba l kulħadd eh, dinija inizjativa inizjattiva aħna għan li għati nippruvaw naraw huwa l-insibu sinerġiji bejn l-Unjoni Ewropea u mal eh, fuq livell nazzjonali l-proposta tal-ġinus maquda iżda wkoll tal-Kummissjoni ingħatat ċertu importanza dan huwa punt korrenti ħafna fuq livell Ewropew iżda anke fuq skala internazzjonali. L-empowerment tan nisa jiffaċċja diversi ostakli, hemm diversi ostakli li jeżistu hija sitwazzjoni komplessa l-interazzjoni ta' l-ostakli per se illi jinteraġixxu flimkien biex nispiċċaw b'sitwazzjoni ta' inugwaljanza. Dan itina daqsxejn ħarsa globali dwar is-sitwazzjoni hemm tmien punti fondamentali li jridu jittieħdu konsiderazzjoni biex ikun hemm għall-empowering tan-nisa fil-settur privat u pubbliku. Irridu nistabilixxu il-prinċipju ta' l-istess xogħol, l-istess paga l-istess xogħol. Niġġieldu kull forma ta' xogħol prekarju li jaffetwaw lin-nisa b'mod sproporzjonat meta jiġu affettwati n-nisa ċertu forum atipiċi ta' xogħol rridu wkoll neliminaw is-segregazzjoni u l-involvu lin-nisa f'partiċipazzjoni ġusta, rridu ninvolvu lin-nies lin-nisa u l-irġiel mod ġust fit-qassim ta' xogħol u ta' tal-edukazzjoni dwar ir-raba punt. Hemm ukoll bżonn biex il-miżuri jiġu adottati biex inkunu nistgħu nirranġaw is-sitwazzjoni ta' un-igwaljanza li teżisti għal ħafna snin. U li ċertu xogħol xogħol li huwa iktar femminili ma jisirux invizibbli. Per eżempju xogħol domestiku dawn għandhom jingħataw iktar preġu il-punt li jmissu li rridu nevitaw u neprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni tal-impiegati fis settur pubbliku privati rridu natu l-opportunitajiet li nisa biex jiksbu ċertu pożizzjonijiet ta' direzzjoni, rridu nsaħħu ir-rwol tal-collective bargaining u nsaxħu l-aċċess għan nisa biex ikollhom aċċess għal pożizzjonijiet ta' teħita deċiżjonijiet u fl-aħħar mill-aħħar. L-empowerment ekonomiku tan nisa mhux se jkun possibbli jekk in-nisa u l-irġiel ma jkunu xedin jaqsmu jew jiena taw eh, tqassim ġust tal ċertu responsabiltajiet għad-dar eh, u għal-arwol ta' tropija li għandhom dawk huma diversi punti li rridu neħdu konsiderazzjoni l-aspett soċjo-ekonomiku, l-aspett l-aspetti li xorta jeżistu U jina nishtiq nisma l-opinjoni ta'kom, l-opinjoni tal-Shadow Rapporteurs u tal-membri tal-Komitati konġernati. Grazzi. Se nitkellem l-Ingliż. Għax qed nissostitwixxi l-Shadow Rapporteur tal-IPP, jiġifieri skużawni ma nistax nippronunċja simha u hi tixtieq tiskuża ruha tal-li ma tistax tiġi ma setax tiġiha. Staqsitni biex nippreżenta l-pożizzjoni tal-PPE fis-settur privatu pubbliku l-Unjoni Ewropea u l-bidliet li tixtieq li tara. L-empowerment ekonomiku tan-nisa huwa kruċjali għan-nisa u anka għad kabir l-inklusivita tal-ekonomija Ewropea. Għalissa, aħna għadin naraw diversi żviluppi importanti f'dan il-kamp l-axħar seduta tal-Komitat ta' knusna Uda dwar l istatus ta' nisa indirizzat il-kwistjoni ta' empowerment ekonomiku bħala sfida globali. U l-Kommissjoni Ewropea fil-roadmap fil-bilanċ ta' ħajja privata u xogħol insistiet għal diversi soluzzjonijiet leġislativi non leġislativi ġir importanti il-pozizjoni pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat ikkonċernat dwar kwistjoni tal empowerment tan-nisa tistipula objettivi ċari fuq dak li huwa possibbli fuq livell Ewropew. Dwar il-kontenut tal-opinjonijiet l għonet il-PPA jixtieq jenfasizza l-benefiċċji tal-kwaljanza u tal-empowerment tan-nisa għall-ekonomija u għall-imprizi. U importanti li dan nruħ Mhix kwistjoni sekundarja, hija opportunità ekonomika bil-potenzjal li tikkontribwixxi lejn itkapiru l l-inklussività tini. ix xadow jixtieq jiffoka fuq l-implementazzjoni tar regolamenti korrenti ta' kontra diskriminazzjoni fix-xogħol u il-mezzi li bihom ċertu applikazzjoni prattika ta' xogħol tal-liġi jistgħu jiġu applikati hemm tendenza li ninventaw liġijiet ġodda, iżda anka l-aqwa liġi mhux se tkun utli jekk ma tiżix eżerċitata sal-potenzjal kollu kemm hu. Minħabba li din hija opinjoni Ample, ix-shadow jixtieq jagħti importanza lil ħaddiema domestiċi faċilitazzjoni ta' ħaddiema domestiċi b'soluzzjonijiet flessibbli f'dan il-kamp huma kollha kruċjali biex niġġieldu kontra x-xogħol mhux iddikjarat Ix-xadu koll qiegħed u għalf f'kooperazzjoni ma' rapporteru xadu zuħrajn biex dan il din l-opinjoni tiffoka fuq opportunitajiet, soluzzjonijiet pozittivi li jistgħu jikkontribwixxu għall-empowerment ekonomiku tan-nisa. Grazzi. Merci pour SNDs uh, Agnes. Grazzi ħafna issa fissem l-SND. Jina qed nirrappreżenta l-Mija Petra li ma setax kun għawek u ser naqra n-noti taħħa. Naħseb li għalina u importanti li ir-riċerka tal-Istitut Ewropew tal-Ugwaljanza bejn is-sessi turi illi emanċipazzjoni tan-nisa iżżid 10.5 miljon xogħol sal-2050 u il-GDP per capita titla bewieħed wieħor wieħed punt eh, disa fil-mija u dan juri illi nisa huma assi għas-suq tax-xogħol. Importanti li sew ġenituri jkunu fis-suq tax-xogħol importanti li jkun hemm ukoll bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali. Irid ikun hemm servizzi ta' kurat ta' tfal għaliex inkella n-nisa mhux se jkunu jistgħu jibdew jaħdmu barra mid-dar. L-ewwel kwestjoni għalhekk li nixtiequ nindiressaw hija u għal-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali, in-nisa tax-xogħol irrid ikollhom il-nisa fl-Ewropa irrid ikollhom il-possibilità il illi kolom dan il-bilanċ u irrit ikun hemm il-liv tal-maternità garantit lil kulħadd. It-tin kwistjoni din hija neċessarja sabiex in-nisa jitlu biss ħieħ fis-suq tax-xogħol. Irriġi nataw taħriġ ġdid. Spiss it-taħriġ irid ikun kontinwu eh, matul il-ħajja, irid ikun hemm esperjenza, irid ikun hemm ħili ta' ġurnati digitali. Dawn huma assivita li sabiex issib xogħol ilhom il-ġurnata u anki jekk ma taħdimx bil kompjuter f'ħafna xogħlijiet għandek bżonn ta' xi ħiliet diġitali kemm biex tordna forsi protol ġdid jew inkella sabiex timla l-ħinijiet tax-xogħol tiegħek. Għalhekk irridu natu lin-nisa il-possibilità li jadmu fis-setturi kollha u dan ifisser illi n-nisa huma iktar meħtieġa fil- qasam tal-istem, xjenza, teknoloġija, ekonomija u management. Id-dinja trid tinbidel ta' malajr, l-għalima u koll jridu jinataw taħriġ sabiex jinkoraġġix l-nisa sabiex jaraw il-potenzjal tagħhom f'dan il-qasam. L-integrazzjoni tan-nisa fuq livelli differenti bisfond differenti, ir rikonoximent tal-kwalità u ta' ħiliet informali u non formali qed isir dejjem iktar importanti biss tax-xogħol ġodda u ħafna nies jagħmlu ħafna volontarjat. Jitalmu ħafna jekk jagħmlu volontarjat fis-settur diġitali ma nirridux naħsbu illi lezzjoni ġewwa skola hija l-unika mod kif ikollna dawn il-ħiliet. Ir-raba kwistjoni in-nisa immigranti u refuġġati irridu nintegrawhom fis-swieq tax-xogħol. Naħseb illi rridu nappoġġaw it-triq tagħhom li hija diffiċli u twila. Umbagħad l-ugwaljanza fil-ħajja professjonali hija xi ħaġa illi jenna naħdmu fuqa għal xiren ta' snin il-differenzi bejn il-paga, bejn il-pensjonijiet. Sfortunatament dan jotta nisa kollha fil-pajjiżi kollha. Din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha bit-trasparenza l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel investiment kbir u mhux qed ngħid biss qed nitkellem biss dwar benefiċċji finanzjarji, però jistgħu wkoll jappoġġjaw l intraprenditur in nisa fl-startups. U dawn jistgħu jiġu eżaminati b'mod iktar flessibbli u inqas burokratiku. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-Sur Gerike. Grazzi tal-li għaddi diskutu din il-kwistjoni importanti ħafna l-gwaljanza tan nisa fuq is-sur tax L-gwaljanza huwa terminu xiftit eh, perikolus. L-gwaljanza hija gwali hemm differenzi bejn in-nisa u l-urġiel. Jekk ma nikkonsidrawx dawn id-differenzi, grupp ta' persuni se jiġu dejjem esklużi u dawn huma l-omijiet. L-omijiet jagħmlu ħafna xogħol. U tista' taraf dan meta jitħallsu mod differenti. Nisa eh, l-omijiet surrogates dawn mhux imħallsa b'mod Dan il-ħlas huwa salarju xogħlijiet toħra jekk inti meta meta kollok it-tfal tiegħek ikun hemm il lif tal-maternità u l-paternità jien għandi sabat it-tfal u ma nafx fisser dal lif meta jkollok il-vakanzi jkollok ħafna x'tagħmel. Ovvjament it-tfal jagħtuk pjaċir però meta tħares lura u tħares il-video tad dar li għamilt tgħid tara kemm hu sabiħ, però ikollok il-benefiċċju illi tara dan aktar tard. Qed nofru ekvivalenza falsa hawnhekk. Il-differenza bejn il-pagi hija ta' xi 20 fil-mija, però jekk tħares lejn ix-xogħol ta' ġenituri dan huwa l-iktar mamul minn ommijiet. Issa jekk tqabbel eh, ġenituri u nies bl-atfal hemm differenza ta' 40%. U rridu hawnhekk ukoll indirizzaw dawk l 20 It-tfal huma l-bażi ta' sistema soċjali tagħna smajt illi iż-żaw ġenituri jridu jkunu jaħdmu. Nerġaw lura għal-lif tal-maternità u najdu li l-omijiet jridu jerġaw lura għal-assuq ta' xogħol f'ħafna stati membri il-kura ta' tfal minn nies oħra flok ġenituri hija hija promossa, irrid ikollok il-għażla il-libertà li tażel. Jiena nista' ninata ċertu ammont u nista' nuża dan jew biex nibqa' dar biex noħsib it-tfal tiegħi jew inkella nħallas ix-xator biex joħossibhom. Irridu ċentri tal-familji li huma flessibbli li jadattaw għal bżonnijiet tal-ġenituri. Irridu naraw il-ġenituri għal dawk li huma kieku l-ekonomija tkun iktar produttiva u s-sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol jitjieb ħafna. Hemm terminu mompreneur jekk int om u taħdem mod autonomu. Jekk inti ma tkunx fil-post xogħol titlef in-netwerk professjonali u soċjali dawn jitilfu il-konnessjonijiet li għandhom fuq il-post xogħol u jkollhom jaħdmu iktar sabiex ikollhom negozju. Jiena favur ta' allowance ta' trobija illi jista' jintuża għal finanzjament ta' eh, postijiet li jihdu sib it-tfal. U dan għanġot kemm ġenituri kemm surrogate mothers. U bekk nagħlqu differenza bejn il-omijiet u dawk li m'għandhomx tfal. Qatt ma tkellimna dwar pagi meta nġu għal-ġenituri, grazzi tal-kelma. Għal li s Signora Salamovic, anzi għall-alde l-Onorevoli Selimovic. Grazzi l-rapporter għalla bozz ta' opinjonijiet li nasib li huwa bażi tajba għax-xogħol tagħna skont l-Eurobarometru riċenti. 76% ta' l-Ewropej iħossu illi l-inugwaljanza bejn is-sessi għandha tkun priorità tal-Unjoni Ewropea. Wieħed u fil-mija ħasbu illi l-indirizzaw eh, l-inugwaljanza bejn is-sessi huwa neċessarju għal soċjetà aktar ġusta. Għalhekk iċ-ċittadini Ewropej jaħsbu li l-kwistjoni hija importanti u tajjeb li naħdmu fuqha. L-Unjoni Ewropea għamlet passi, però jekk nibqgħu sejrin hekk ser nieħdu E li qabel ma naslu għall-ugwaljanza bejn is-sessi, għatfadal differenzi kbar irrit ikun hemm e, aktar e, ugwaljanza fl-opportunitajiet ta' xogħol għax dan mhix bil-mod ħafna, irrid ikun hemm partiċipazzjoni fis-suq tax xogħol, indipendenza ekonomika, ħlas ta' pensjonijiet, ugwaljanza f'pożizzjoni ta' tmexxija u l-komplement. Il-paga differenti bejn is-sessi għadha teżisti u hemm differenzi kbar bejn l-istati membri. Però dejjem naslu għal differenza tal-pensjonijiet ta' 39%. Tikkalkula kif tikkalkula. Eżempju ieħor, 60% tal-gradwati tal-Ewropa huma nisa inqas minn 5% ta' mexxejja tal-kumpaniji u 24% tal-bord u huma nisa. In-nisa jaddu jagħmlu darbtejn iktar xogħol tad-dar mhux imħallas mill-irġiel l-emanċipazzjoni ekonomika tan nisa huwa prerequisite sabiex iċ-ċittadini Ewropew Ewropej kolom kontroll u għazlit ħilsa fil-ħajja tagħhom. Dan ikun ta' benefiċċju għas soċjetà u jkun ukoll tajjeb għat kabbit ta' ekonomiku u e, e, nimxu l-qoddim l-ekonomija. Irridu e, ntejbu t-tessa biex ikun hemm aktar perspettiva liberali dwar paragrafu 2 dan għandu jiġi abbozzat mod iktar ambizzjuż sabiex nipromovu l-benesseru tan-nisa għax dan huwa eh, soġġettiv. Nipreferi illi ninkludi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għaliex l-aspirazzjoni tal-ugwaljanza huwa prinċipju legali li jinsa fit-trattati. Nixtieq ukoll ninkludi f'dan il-paragrafu l-ebda tfassil pozittiv ndaħħal flessibilità fis-suq tax-xogħol. Fit-test ma rajtx li sfidi eh, illi l-imprenditori n-nisa jaffaċċaw u għanna nappoġġawhom irrid ikollhom aċċess għal finanzjament, informazzjoni, taħriġ, aċċess għal networks ta' negozju u nibbilanċaw il-ħajja privata u professjonali. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter mill-ġdid tax-xogħol tajjeb nikkonferma li se u xi ementi sabiex eh, ilaħmu il-kummenti tiegħi u nuru l-perspettiva liberali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Signora Stanika l-ħodor. Jiena etniħu post Monika Vanax ma setex tkun hawnhekk illum. Talbitni illi l-ewwel nirringrazzja li rapporter għal l-opinjoni tagħha. U aħna naqblu mal-approċ bon ġenerali. Però nishtiqun saħu xi punti u il-konsiderazzjoni l-pożizzjoni tan-nisa illi l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa hija bażi għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Għalhekk nixtiequ nresqu emenda illi tisaqfu l-importanza tax-xogħol u il-bilanċ bejn ħajja professjonali u privata u il-lif tal-paternità il u tal-maternità il-Kummissjoni u koll ħarġet bi proposta fuq di kwistjoni. Ma rridux ninsew lanqas illi insemmu l-effetti dizastruzi tal-miżuri tal-austerità fuq l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa. Naf illi mhux il-gruppi politiki kollha jaqblu ma' pożizzjoni tagħna, però aħna nikkritikaw ħafna dawn il-miżuri tal-awsterità. u kol nafasizzaw ir wol tas servizzi pubbliċi f'dan il-kuntest. Dawn huma l-idejat illi aħna se nresqu eh, bl-emendi tagħna għal dalla bozz ta' opinjoni. Grazzi. Grazzi ħafna is-sur Martin għal INF. E Fil-qosor ħafna. Għaxed nara l-stopwatch jaħdem. Dwar l-emanċipazzjoni ekonomika tan nisa fis setturi privati u pubbliċi fl-Unjoni Ewropea, aħna naħsbu illi 70-80% ta' nisa l-lum il-ġurnata mux biss um obbligati jaħdmu f'din is-soċjetà bbażata fuq il-konsumerizmu. Leġ f'din is-soċjetà li qed ngħixu fiha llum għandna bżonn żewġ salarji biex wieħed jgħix b'mod deċenti u jgħix il-familja tiegħu. Mhux biss huma obbligati jaħdmu n-nisa. Ma għandek, all right, 20% li għandhom ċertu suċċess, imma kifet dawn il-70% u ftit iktar huma sfruttati, sfruttati għal li huma l-ħin tagħhom, settur fejn jaħdmu jaħdmu fil- f'settur tal-tindif, per eżempju, salarju baxx ħafna. Mela kifet obbligati jaħdmu, abbużati, u għet najdulom fil-bidu tal-ġimma xini il-timetable tagħhom. Qed nindaħlulhom eh, kif ħajqattaw il-ħin tagħhom, kif eh, ħajqattaw il-ħin ma' tfal tagħhom, meta ħajmorru d-dar, eċetera, eċetera. On Grazie ħafna. Issa nistanna la' il-lista ta' kellima Sofia Robiro. Grazzi ħafna. Għandi xi punti x'nippreċiża fuq dan ir-rapport l-ewwel nett. Għal dik li hija il-mod ta' kif ħadmu rigward il-suq tax xogħol matul is-snin li ġejjin, iridu illi nimmaniġaw aħjar teknoloġija anka it-taħriġ tan-nisa f'livell ola ta' edukazzjoni. Fil-Portugal għadna ma wasalniex, jina inħoss illi anka dik li hija e, taħriġ tal-tfal, bnit u subien u l-użu ta' intelligenza artifiċjali ma nasibx li qed nagħmlu biżejjed u nħoss li għal dawk li huma s-salarji bejn in-nisa u l-irġiel fil-ġejjin se jkun hemm distak akbar. Għandik li l-ħajja privata u l-ħajja professjonali u l-bilanċ bejn dawn it-tnejn, wieħed irid anka jikkonsidra il-responsabilità ta' missirijiet ġifri tal-irġiel. U importanti li l-istati membri jkunu jistaw jippermettu li l-dawn l-irġiel jieħdu l-liv, l-liv tal-paternità. Ħalli bekk il-kopja tiddeċidi i min se jkun qed jakkompanja ehm, it-tarbija fit-trobbija tagħha, min se jkun jgħat irabbija, min se jkun jgħat jeduka tfal, għandux ikunu dejjem l-omijiet illi kunu kważi obbligati jissagrifikaw il-karriera tagħhom għandu jkun hemm ugwaljanza hemmhekk ukoll fit-trobbija ta' tfal u fl-edukazzjoni ta' dawn it-tfal. Punt ieħor, il-ħinijiet tax-xogħol dawn għandhom ikunu aktar flessibbli ħalli bekk il-ġenituri jkunu jistgħu jkunu aktar prezenti fil-ħajja ta' tfal tagħhom nafu l ħafna drabi jkunu propju n-nisa li jmorru l-iskola biex jiġbru tfal. Huma propju n-nisa li jkollhom iħallu x-xogħol tagħhom aktar kmini mill-irġiel. Il-konċiljazzjoni bejn il-ħajja privata u professjonali għalek aktar diffiċli għannessa u għalek għandu jkun hemm ċertu politiki biex jgħinu lil dawn il-ġenituri li ma jkunux jistaw iħallu x-xogħol tagħhom knini meta tfal iħallu l-iskola, jispiċċaw l-iskola. Għal dawk il-ġenituri li ma jkunux jistaw per eżempju jitilqu fl-erba ta' wara nofsinhar, għandu jkun hemm sistema fl-iskejjel fejn ċertu għalli ma jibqaw ma tfal. U għaparti minnek, mux fuq it-tfal bis ridu nifukaw, ma anka fuq il-anzjani. ħafna drabi, n-nissa jridu jedoħsib l-anzjan, ġenituri anzjani taħħom, mux bis it-tfal, Għalek naħseb li huwa importanti ħafna li inħarġu dawn in-nies li forsi jistaw ikollhom xogħol biex jibqgħu jieħdu ħsieb it-tfal wara l-ħin tal-iskola u anke l-anzjani. Ħalli dawn in-nies ikollhom anke ehm, aċċess għal protezzjoni ta' sigurtà soċjali meta jkollhom il-bżonn. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna qed nitkellmu dwar suġġett estremament importanti l-emanċipazzjoni tan-nisa irridu nkomplu nalmu lin-nies il-valuri għaliex l-emanċipazzjoni tan-nisa tfisser li hemm problema fil-qalba illi s-soċjetà ma set ma indirizzax il-valuri ta' emanċipazzjoni tan-nisa fost iż-żaża fis-soċjetà naraw illi fl-aħħar xirin ta' snin hemm attitudni maċo maskilista u irridu waqfu din l-attitudni issa qabel issir għar. Issa fir-relazzjonijiet bejn is-sessi naraw ukoll e, harassment u dan irridu Eh, violenza f'ħafna modi u rridu nindirizzaw dan bl-aħjar mod possibbli. U importanti wkoll illi insaħħu il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u dik privata. rridu konna sijat flessibli. ħafna studji jgħidu illi meta innaqsu il-ħinijiet tax-xogħol intejbu il-produttività u il-persuni jkunu aktar effiċenti aktar fil-ħajja, kemm professjonali u kemm privata. Irridu kol nindirizzaw il-lif tal-maternità u paternità dawn għandhom ikunu dritt għat-tnejn sabiex ikunu jistaw jihdu sem fit-trobbija ta' tfal. il ġil għandhom jihdu il-messrijiet għandhom ikunu parti mit trobija ta' tfal daqs ma naħsibx li din hija xi ħaġa bla sens, irridu nsibu mod kif nindirizzaw l-importanza ta' dritt tal-misrijiet li jkunu jistgħu jieħdu sib tfal tagħhom u dritt ta' tfal li jkollhom il-missier preżenti. F'partijiet oħra tad-dinja aħna nistgħu naraw illi il-lif tal-maternità mhux biżejjed meta niġu għattul u l-ħlas għandu jkun hemm ħlas ta' 100% u il-lif tal-paternità wkoll għandu jkun obbligatorju u mħallas. Fid-differenzi attwali Nasab li rapport jitkellem dwar dan tajjeb ħafna għaliex hemm ukoll il-differenza digitali ma stajniex insibu mod kif nalqu dan il-vojt. Għanna użu mifrux ta' tal laffari digitali u rridu nużaw dan sabiex innaqsu d-diżugwaljanza. Nasa li huwa importanti wkoll li nirreferu għad diskriminazzjoni tobja illi teżisti in-nisa fi zoni rurali, in-nisa immigranti u rifugġati. Għawek spiss insibu diskriminazzjoni tobja u għawek ikolna effett domino dinja problema għal ġustizja soċjali u koll u għal tkabbir ekonomiku. Grazzi ħafna, sur maħten għazax minuti. Grazzi ħafna, grazzi l rapporter ta' xul eccellenti li tamer riflessjonijiet jizzar minna ħati għaj. Jena missir. U Jina kelli ċertu forsi nuqqas esperjenza meta mort il-Parlament Ewropew u tlab biex ikolli il liv parentali tal paternita ma qalu li da ma jeżistix. Dak huwa l-ewwel kumment li xtaqt nagħmel dan irid japplika lina x'aħna dejjem ngħidu għandu jkun hemm dan il-lif ma laqas aħna stess m'għandna. Rridu morru lil mit tabu u il-ċertu klixes u dak li permezz tal-edukazzjoni. Per eżempju, meta jkollok irġiel li qed jingħataw ċertu xogħol fil-bidu u jistaqsuhom jew jistaqsu lilhom infushom jekk hux ħajamlu għażla bejn il-ħajja privata u l-ħajja professjonali. Probabbli ħadd ma jistaqsi dan l-ebda raġel, mhux il-każ tan-nisa. Kif nafu għandek anka il-ħinijiet ta' xogħol, anka ħinijiet ta' laqa laqat li mhumiex daqshekk tipiċi u oħrajn. Għalek, nasib li għanna nistaqsu li settur ekonomiku li dejjem jitlob aktar flessibilità, flessibilità li huma stessum baddam il-personi li ħadmu jirrifjutaw li l-ħadima tagħhom. Xi drabi kollok laqad fi seba ta' flaxija, hemm bżonn wieħed nistaqsi, hemm bżonn li samel laqad daqshekk li lekin naħseb li għandna ninfasizzaw fuq aktar l-importanza li dan ma jsirx irrid ikollok emancipazzjoni ekonomika, id fit emancipazzjoni soċjali u kulturali. Grazzi ħafna. Nadi kamelur il-rapporter. Skużani, Iva, grazzi ħafna lil kulħadd tal-kontributi tagħkom. Naħseb illi ħafna mill-kontributi kienu meċi fl-istess direzzjoni ġifiri se jkun faċli ndaħħalhom fix-xogħol tiegħi hemm xi ftit elementi in-numri illi ħarġu l-istatistika naħseb aħna lkoll naqblu fuq dal-affarijiet il-PPL, SND u koll għajmu il-kwistjoni illi rridu nenfasizzaw il-fatt illi l-emanċipazzjoni tan-nisa tfisser ukoll illi nimbuttaw it-kabir tal-ekonomija. E, Naħseb illi dan huwa importanti ħafna illi ndaħlu fir-rapport. Ir-rapport il juri illi meta ninvestu fi kura ta' tfal nistgħu niġġeneraw miljuni ta' xogħlijiet madwar l-Ewropa. Oħrajn qalu illi ix-xogħol tad-dar huwa xogħol li spiss invizibli inviżibbli ma jidirx. Umbat ovvjament hemm it-taħriġ, l-edukazzjoni, l-ugwaljanza, dan ifisser li rridu nidu approċċ preventiv fix-xogħol, fl-iskola sabiex nippruvaw inqajmu kuxjenza għaliex hemm ħafna qasma tas-soċjetà illi huma eh, iddominati mill-irġiel, rridu nidġildu dan il-fatt. Umbat ix-xogħol tad-dar li mhux imħallas għandna naħsbu illi għandna nresqu proposta għal paga għal kura ta' tfal. Ma nafx eżatt kif se jkun it-tfassil, però irrid ikun hemm paga u kulħadd ikollu dritt illi jagħti kura u jirċievi kura. Irrid ikun hemm enfasi fuq il-qsim ta' din ir-responsabilità bejn l-omijiet u l-missirijiet. L-irwol ta' servizzi pubbliċi il-ħodor għajmu din dan il-punt. Kienem ikdawn ġew minati minn ċertu politiki dal-aħħar naħseb li matul li laqat tagħna nistgħu nipperfezzjonaw ix pero tagħna, però nirringrazzjakom ta' kommenti kollha. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għal punt li jmiss tal-aġenda. E, miżuri reġitimi għal ħarsin ta' informaturi jkunu qed jaġixu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni konfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi. Il-Kumitat relevanti rilevanti huwa ġuri naddi minnu fiħ. il-persuna li ħajkun qed jissostitwixxi lil David Kazar, rapporter, lil Sofia Ribeiro jekk joġbok. Grazzi ħafna ċer. Peress li qed nissostitwixxi lil David Kaza, ħan nitkellem l-Inglis, ingliż lan u li nagħtu l kumitati tagħna ċertu eh, impetus daqal qudiem dan biex nieħdu Ehm, azzjoni favur dawn il-whistleblowers, informaturi. Fl-opinjoni tiegħi qed nisħaq fuq l-impatt u l-effetti pozittivi bis-saħħa tal-azzjoni ta' dawn l-informaturi mod partikolari fil-post għax xogħol David Kaza huwa tal fem li rridu naħdmu biex nibdu l-perċezzjoni pubblika rigward dawn il-whistleblowers, rridu anka eh, nisħu fuq li jkollna mekanizmu ta' twissija bikrija biex nipprevjenu l-abbuż u l korruzzjoni u anka li jkollna skrutinju bekk pubbliku ta' azzjoni pubblika, azzjoni tal-istat Fl-2014, sondaġġ tal libra Barometer wera li wieħed minn kull tliet ċittadini jgħid illi nċertu nuqqas ta' informazzjoni għal dawn l-informaturi jiskoraġixxi lin-nies billi jikxfu ċertu informazzjoni rigward frodi li kiena naħseb illi għandu jkollna miżuri li ħarsu l-ħaddiema il-ħaddiema illi forsi jkunu u jirrapportaw ċertu affarijiet ħżiena li għandhom xaqsmu mal-bank per eżempju, il-posta xogħol tagħhom. Ma irridu jqogħdu attenti x'jaf jitilfu x-xogħol jew jaf il-kollegi tagħhom jew il-sit tax-xogħol ipattijelhom. Dawn irridu nikkonsidrawhom ħafna jiġu żvantaġġati u bekk ma jagħmlux xogħolhom ma xħajkx fux informazzjoni sensittiva. Instrumenti um, internazzjonali kollha li għandhom xaqsmu mal-korruzzjoni jgħidu li għandek ċertu diskrepanzi bejn l-istati membri hemm stati membri li m'għandhom l-ebda tip ta' leġiżlazzjoni għal ħarsin tal-informaturi. Il-korruzzjoni hija waħda mill-ikbar problemi li għandha quddiem għad-dinja lum il-ġurnata. Unsibuha mifruxa kollum kien kif urew il-Panama Papers u din għandha impatt negattiv ħafna fuq iċ-ċittadini tal-pajjiż in kwestjoni tfixkel anka it-kabbir ekonomiku inklusiv fuq ma varji, kif ukoll għandu jkun hemm ċertu koordinazzjoni mal-liġi tax-xogħol illi tkun imħarsa biex tħares iċ-ċittadini. Jaf xi każijiet twassal għal ċertu xogħol prekarju Biex nala eh, David Kaza jixtieq jgħid però illi aħna għandna bżonn nżommu f'moħħna illi mhux l-informaturi kollha għandhom intenzjoni tajba, dawn għandhom jinżammu kontabli ta' kull azzjoni li staw jagħmlu bħala qatt ta' ehm, tfattija huwa jfakkar fid-data ta' 26 ta' ehm, April bħala skadenza sa meta wieħed jista' jagħti l-emenda. Issa il-nadi il kemm l-kelima li grazzi ħafna. Nixtieq Najt li l-kollega tagħna eh, skuża truħa tal-li ma setax tiġi hawnhekk biex eh, titkellem fuq din dan l-abbozz. Nirringrazzjaw lil eh, David Kaza tal-opinjoni tiegħu. Iju wkoll taqbel illi matul l-aħħar deċenju l dawn il-whistleblowers l-informaturi kellhom rwol importanti ħafna kixfu ċertu skandli kbar marbutin ma' korruzzjoni jew inkella ehm, persuni li ma jħallsux taxxa kif ukoll ċertu entitajiet importanti li kienu għedin jiskansaw l-liġijiet internazzjonali u l-liġijiet Ewropej, din li naħduha bħala opportunità biex nibatu sinjal ċar l kummissjoni Ewropea u anke l-Istati membri biex joħolqu affas legali ħalli jkollna tip ta' protezzjoni ta' dawn l-informaturi fil-kuntest tax xogħol tagħhom, ħajja professjonali tagħhom. Ħafna entitajiet mhux governattivi diġà resqu linji gwida u miżuri jistgħu jennuna biex noħolqu dan il-qafas Ewropew biex inħarsu l-informaturi. Nixtiequ nindirizzaw xi aspetti l-ewwel net kif diġà ntqal mir-rapportew il-ħarsin minn kull tip ta' tpattija, azzjoni ta' tpattija pereżempju sanzjonijiet jew xi punizzjoni xi sfastidju li jista' jirċievi l-informatur oħrajn, dak li nħarsuh kontrihom. Kif ukoll huwa importanti illi inti tkun ċert li l-informazzjoni ma tkunx waħda falsa għandu jkun hemm anke l-protezzjoni tal-informatur u tal-familja meta l-persuna li tkun kixfet informazzjoni jaf riski ħajjeta. Anka xi mekanizmi ta' rapportar fil-post tax xogħol dawk għandhom ikunu faċilitati anka però mal-awtoritajiet regolatorji meta din l-informazzjoni eh, ma tkunx tista' tingħadda lill-awtoritajiet regolatorji Għandu jkun hemm entità Ewropea indipendenti li tinvestiga l-kwalità tal-informazzjoni li tkun ġiet eh, mikxufa mill-informatur potenzjali. Għalhekk, l-Ombudsman Ewropew naħseb li jista' jingħata aktar responsabilità, aktar riżorsi biex hu ikun jista' forsi jirċievi xi tip ta' informazzjoni mandi ħadd tal-gruppi għal ehm, dew oħrajn, naddi għal il-mikrofonu sinjur għal gwe, grazzi ħafna ċer. Suġġett importanti ħafna, informaturi nafu illi huwa mod effettiv ħafna, probabbli l-iktar wieħed biex wieħed iwaqaf ċertu legalitajiet każijiet ta' korruzzjoni, abbuż sesswali anke kontra tfal, nafu li kienem ħadima li kixfu dan mal-ħassidin taħħom, mal-medja, mal-regolaturi. U skont studju li sar fl-2016 li analizza mijiet ta' kazijiet f'ħafna pajjiżi 40% tal-frodi identifikati kienu kollha bis-saħħa tal-informaturi. Fl-Irlanda tlieta sefejna fjena kumitati ta' investigazzjoni u dak bis-saħħa ta' informaturi. Waħda minn dawn l-investigazzjonijiet hija ehm, qed tħares lejn allegazzjonijiet folot rigward każi ta' abuż sesswali kontra tfal, l-informatur kien pulizija. Jider li kien hemm xi gdib, xi xi gidba ehm, u dak qed jiġi investigat. Rridu nħarsu l-len minn miżuri leġittimi u nigarantixxu illi dawn il-miżuri li din najdu li għandu jkun hemm għandhom jigarantixxu anka il-sikurezza ta' dawk illi huma daqshekk koraġużi li jitkellmu dwar l-abuż kontra liġi u oħrajn. Minkejja l-fatt illi informaturi huma importanti ħafna biex inħarsu anka il-kontabilità, l-integrità, fil-settur pubbliku anka privat, informaturi li jamlu dan, jamlu dan briskju kbir ħafna u jibatu professjonalment u koll, għalek naħseb li s-soċieta għanda turijom protezzjoni, turijom rispett ta' xolom. Aktar kmini din is-sena l-ġnus ma' u dam um, aġġornat, um, il-liġijiet internazzjonali tagħha għal dak li huwa l-ħarsien tal-informaturi. Però hemm xi sitwazzjoni mhux daqshekk sodisfaċenti f'xi stati membri, inkonsistenzi kbar bejn l-istati membri sfortunatament. Għalhekk naħseb li namlu xektar xogħol f'dan il-Parlament huwa importanti imma rridu wkoll nżommu f'moħħna s-sussidjarjetà. Rridu nħarsu lejn l-aħjar prassi mhux biss fil-livell Ewropew u anke fil-livell internazzjonali, rridu nikkultivaw ehm, ambjent tajjeb tax-xogħol biex eh, wieħed ikun jista' jitkellem dwar xi problemi kondotta ħażina pereżempju jew il-legalitajiet għandu jkunem il-possibilita illi persuna titkellem dwar dar il-problemi mingħajr il-biza ta' tpattija. Forse tista' tikkonkludi jekk joġbok, huwa importanti anka li perċezzjoni ta' dawn l-informaturi fis-soċjetà u anka fix-xandir eh, dak għandu jitjieb rridu nibdu l-kultura ġifieri apparti l-leġiżlazzjoni. Għal Greens jekk joġbok. Zewġ minuti jekk joġbok. Għaniprofa. Grazzi ħafna ċerta li għata di l-mikrofonu, grazzi ħafna sur kaza. Nasab li għala bozzu tajjeb ħafna. Għanna punta tluq tajjeb. Whistleblowing, għat nitkelmu aktar dwaru fil-spazju publiku nisimaw daw il-kazijiet, kena xie kazijiet anka internazjonali, pero Dawn l-informaturi anke ma importanti fuq livell aktar żgħir meta tkellmu dwar frodi, xogħol mhux dikjarat, attivitajiet illegali fih dan kumpaniji. Għalhekk nasab li importanti li kuna dan l-abbozz. Hemm xi punti li nasab li huma anke importanti għall grupp tagħna. L-ewwel nett daw il-miżuri ta' protezzjoni għandhom ikopru kemm l-entitajiet privati u eh, mhux privati, pubbliċi. It-tieni ħaġa i Meta tkellmu dwar il-whistleblowing, ħafna drabi tkellmu dwar attivitajiet illegali, ma jiena naħseb li dan għandu jinkludi wkoll kondotta ħażina. Dak ukoll għandu jkun kopert l-aktar jekk il-kondotta ħażina tkun fih dan kumpanija u anka l-protezzjoni tal-whistleblowers u anka l-familji u għandu jkun hemm sanzjoni ehm, f'każ li jkun hemm xi fastidju għax il-persuna tkun irrapportat dawn l-affarijiet. L-istati membri għandhom anka jkollhom leġislazzjoni nazzjonali tajba ħafna, xi drabi nħoss però li leġislazzjoni Ewropea tista' tiġà tagħti opportunità biex ikun hemm protezzjoni tajba ta' dawn l-informaturi. Eżempju, u għana kellimna dwar pjattaforma kontra xogħol mhux dikjerat f'dan il-kumitat is-sena li għaddiet, stajna hemmhekk diġà daħlu xi artikli dwar il-protezzjoni tal-informaturi. Naħseb li għandna nżommu dan f'moħħna meta nkun qed infasslu leġislazzjoni ġdida. Meta nitkellmu dwar um, koordinazzjoni tal-sigurta soċjali, il-postings of workers u oħrajn, proposti oħrajn, il-protezzjoni tal-whistleblowers għanna konsidrawa. Grazzi ħafna, Sur il-Marta. Grazzi ħafna, ċer. Jena, eh, eh, naħseb li ħanoġbok għal dak li huwa timing. Il-grupp tagħna m'għandux eh, opinjoni. Ma nasibx li dan jgħin fit-timing tiegħi, imma mhux problema. Nati issa l-mikrofonu lil Riberu jikroġbok? Sis ħaġa. Grazzi ħafna mela ngħaddu għall-punt li miss. Ma naħseb li r-rapporter għadu mhux magħna. Mela forsi nifqu l-ħames minuti. Nittama mhux iktar minn ħames minuti, nisridu nistennaw ir-rapporter. Ma jaf li jrid jiġi ġifieri daqtikum maħna. Ma tħallux is-sala, ħalli nibdew eżati kif jasal fostna. 5 minuti kollox.

Ok, je vous propose de, de reprendre en sachant on a un... E, mela biex inkomplu. Il-rapporter għadu mux jgħat għawnek. Jidera li għadu ma wasalx brasis kellu problema bxi aeroplans, naħseb l-asħajja sal-fosna l-lum. Mela, nibdew billi nissimu bil komissjoni Umbat, naddu għall-iskambju ta' femiet għan nitkallmu dwar il-qafas komuni għall-istatistika Ewropea li għandha x'taqsam ma' persuni u, uh, familji ab'bażi tal-livell uh, individwali. Grazzi ħafna tal-li jatturu flessibilita, kommissjoni. Grazzi, ċer, l-adbu tajba li kullħat. Għal mela, il-proposta tagħna dwar l-istatistika Ewropea rigward dawn il-persuni għabbażi ta' kampjuni, għandi xi kemtejn xnajt dwar il-kuntest ta' dan ir-regolament. Statistika ta' minister raħfu għaw li toħroġ fil-ħin hija importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea biex titfassal li politika dan huwa anka marbut ma' semestru Ewropew, dan huwa marbut ma' l-aġenda soċjali. Dan jindirizza wkoll il-ħtiġiet ta' min jagħmel ir-riċerka u min juża r-riċerka b'mod ġenerali. Din id-data hija meħtieġa biex jitfasslu l politiki fuq il-sitwazzjoni soċjali u anka l-impatt ta' ċertu politiki soċjali f'ċertu reġuni fl-Istati membri u fl-Istati membri fil-livell nazzjonali. Per eżempju, tkabbir ekonomiku, ix-xogħol, aċċess għax-xogħol. Il-faqar, l-esklusjoni soċjali, inugwaljanza, kif ukoll id-distribuzzjoni, ħiliet, saħħa, protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi, sottogruppi tal-popolazzjoni, dawn għandhom ikunu deskritti bis-saħħa ta' statistika tajba u aġġornata. Issa jedin situazzjoni fejn hemm ħtieġa illi natu informazzjoni għal prioritajiet ta' politika ġodda u li qed jinbidlu. Palissa għanna riżorsi budġetarji skarsi kif nafu Sabiex nindirizzaw din il-ħtieġa għal statistika ta' kwalità għolja, statistika soċjali ħna konnet naħdmu, id fit ma l-istati membri l-uffiċċji tal-istatistika nazzjonali għal ħafna snin. Dan biex inkunu nistaw nimmodernizzaw l-istatistika soċjali tagħna. Mela, dan il- regolament għafas li għandkom qoddima quddiemkom huwa il-riżultat ta' dawn l-isforzi konġunti li għamilna flimkien mal-Istati membri kif ukoll dawn l istituzzi tal-Statistika Nazzjonali. Aħna naħsbu illi meta tgħaddi dan ir regolament se jkun wieħed meta jgħaddi dan ir regolament se jkun wieħed b'saħħtu ħafna se jipermetti li kunem statistika tajba, statistika soċjali aħjar għal politiki soċjali aħjar. Dan ir-regolament jissimplifika il-mod ta' kif tinġabar il-data. Hemm seba' modi li huma konċernati. L-idea hi li konna anka eh, kunċetti standardizzati u odot standardizzati. B'tali motu manjera li dawn ikunu jistaw jidiskrivu um, ehm, fenomeni ġodda. Per eżempju, jekk ħan nitkellmu dwar il-ħiliet għas-suq tax-xogħol, trid tuża data minn sondaġġi dwar l-edukazzjoni imma anka il- is-suq tax-xogħol u l-labor force. Dan huwa eżempju ta' dawn il-suġġetti multidimensjonali. Jaqsmu bosta setturi differenti. Aħna konxi dwar il-piżijiet finanzjarji u piżijiet anke amministrativi jista' jkollok minħabba dan f'dan ir-regolament għalhekk ippruvajna anke nindirizzaw dawn il-piżijiet permezz ta' mekkaniżmi ta' ġbir ta' informazzjoni aktar moderni li jkunu bbażati fuq l-internet u anka nipromuovu l-użu ta' data amministrativa, big data, modeling. U kif ukoll illi nippruvaw nifokaw fuq il-kampjon kemm ikun kbir, il-data, meta għandha tingħata, meta sa meta għandha tinġabar, sa kemm tibqa' valida u oħrajn. Għalhekk għandna dispożizzjoni finanzjarja fil-proposta biex nennu dawk l-istituti illi jiġbru d-data nejnu mod finanzjarju biex jimplementaw il-dispozizjonijiet ta' dan il-regolament. Dwar l-għanijiet speċifiċi ta' regolament, aħna nishtiqu li xogħol isir fil-ħin u fil-moment li kum waqtu. Mela, trid timxi b'konformità mal-skadenzi politiċi bħal-semestru Ewropew. Ġkellna xi problemi għal data għal per ċertu tip ta' eh, setturi għal sena partikolari li tkun wis tajt eh, meta tqabbel mal-semestru Ewropew. Dik hija xi ħaġa li nindirizzaw. Il-paragonabilità ta' data bejn l-istati membri matul is-snin dik ukoll qed nindirizzawha fil-proposta dan huwa partikolarment importanti biex aħna jkollna eh, politiki li jkunu loġiċi fil-livell eh, Ewropew u jkollna anka trattament eh, ġust tal-istati membri. Flessibilità hija wkoll konsiderazzjoni importanti ħafna u għan tal-regolament. Kifet aktar kmini, aħna li tikonna dejjem aktar tal-bit għal data u xi tibdil fil-prioritajiet. Għalhekk aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li nipprovdu d-data li hija neċessarja li hija meħtieġa. Flessibilità tfisser l-ewwel qabel kollox li inti tkejjel fenomeni ġodda. Pal per eżempju, dawk li jedin niffaċċaw illum il-ġurnata. Per eżempju, il-limitu l-borderline bejn dawk li eh, jaħdmu dawk li jaħdmu għal rasom. Min jaħdem għal rasu u jaffi kollu ehm, klient kbir ħafna toħloq situazzjoni ta' dipendenza. Irridu anka natu informazzjoni dwar kontratti ġodda eżempju, min eh, ikollu kuntratti ta' xejn sigħat jew vera ftit sigħat huwa neċessarju li tkun taf eh, kemm hemm nies impjegati dawn il-kontratti. L-istess japplika għal l-obbligu li tagħti kura lil nies anzjani u xjuħ f'kuntest fejn għandek eh, l-istenija tal-ħajja dejjem qed tiżdied mod partikolari anka s-saħħa tal-anzjani dik hija xi ħaġa fenomenu ġdid li inti trid tipprova tkejjel. L-istess nistgħu ngħidu għal ċertu sottogruppi fiħdan il-popolazzjoni ġenerali. Nies li jbatu minn ċertu diżabilità, migranti u oħrajn. Kif ukoll il-kwistjoni tal-integrazzjoni, bosta oqsma b'mod partikolari fis-suq tax-xogħol dik hija importanti immens. Suġġett li qed isir dejjem aktar importanti fid-dawl tal-iżviluppi li qegħdin naraw fir-realtà ta' madwarna. Għalhekk għandna bżonn noħolqu bażi statistika ġdida adattata għal dawn il-fenomeni biex tkun tista' tkejjelhom u tkun tista' anka segwi l-evoluzzjoni tagħhom matul iż-żmien. Din il-bażi ta' statistika Weħed irid jara kif se jdaħħala fil leġislazzjoni fir-regolament. Irrid ikollok il- variables li jagħmluha possibbli biex wieħed ikejjel dawn il-fenomeni ġodda. Nixtieq ngħid kelmtejn dwar il-variables. Fil-grupp ta' ħidma fil-Kunsil kien hemm diskussjonijiet intensivi dwar dan is-suġġett. F'dan ir-regolament għandna erba' livelli. Id-domain li jista' jkun is-suq tax-xogħol jew il-kondizjonijiet tajxin, per eżempju. Bad għandek il-suġġetti, suġġetti prinċipali, li jaqgħu taħt kull domain, taħt kull qasem. Per eżempju, jekk tara is-suq tax-xogħol għandek il-partiċipazzjoni fih dan is-suq tax-xogħol. Jekk tieħu l-kondizzjonijiet tajxin, għandek l-alloġġi, għandek il-faqar, ċaħda u elementi oħrajn. Dak jekk tara l-kondizzjonijiet tajxin. Mbagħad għandna t-tielet livell f'din il-proposta. L-annes wieħed tar-regolament tal-min jixtieq jara x'eżattament qed nipproponu dan il-livell numru tlieta qed nistiednu lill leġislaturi biex jidentifikaw is-suġġetti preċiżi li għandhom jiġu deskritti bi statistika għal anijiet politiċi biex titfassal il-politika, il-policy making. Għalek għanna din l-istadina għal min fassal il-politika biex niddefinixxu b'mod preċiż kif ħankunu nistaw ehm, niffukaw anka matul is-snin dawn il-suġġetti. Għanna ti delegati għata posta, għanna unek perċentwali dan biex nkunu nistaw nelimitaw il-piżijiet finanzjari u piżijiet ġenerali li jistgħu jkunu assoċjati b'din l-evoluzzjoni dan il-tibdil. U nerġa' nisħaq li għandi bżonn evoluzzjoni għaliex il-prioritajiet politiki u l-ħtiġijiet fil-qasam politiku jinbidlu. Għandek raba livell mbagħad. Lek imsejħin variables, il-varjanti. L-rwol ta' dawn il-variables huwa illi meta jkollok suġġett dettaljat jiġi identifikat fil-livell ta' qabel, aħna naraw bħala esperti naraw kif ħan id-definixxu dawk il-variables biex imbagħad bażi ta' dawn tasal għal kejl ta' dak is-suġġett rikjest mill-politiki. Min jill-leġizla. Żewġ varjanti jaf ikunu simili, pereżempju wieħed u wieħed. Imma varjant wieħed jaf ikun jimplika mistoqsija waħda jew aktar. ġifiri. Jekk għandek żewġ varjanti li jidru l-istess, mhux bil-fors jkunu l-istess għal dik li ja il kemm il-darba jidru. Konsekwenzi ta' dawn il-varjanti huma differenti għandik ilija per eżempju l-impatt fuq miħaj jagħmel l-intervista u miħaj ħajwieġeb, dak varja dak l-impatt. ċertu varjanti jisiru kull kwart tas sena, oħrajn kull um, sena jew aktar. Il-frekwenza dvarja. Ġifiri għandek differenzi bejn ċertu varjanti li kunu jidru l-istess. Titamel anka distenzjoni bejn variable li jkun tekniku u oħrajn. Varjant tekniku huwa dak it-tip ta' varjant li inti mandek xalfej mill mistoqsijiet dwaru l-miħaj wieġeb, per eżempju, id-data ta' intervista, x'tip ta' intervista, per eżempju kiex waħda fizika, jew ġiex użat il-kompjuter, jew l-internet biex jissir l-intervista. Dawk huma varjanti tekniċi illi aħna ma niġbrux Dan ifisser li fir-regolament m'għandekx għalfejn tispeċifika numru ta' varjanti jew tillimitom. Aħna naħsbu li dak għandek tħallih fidejn l-esperti għandhom ikunu għandhom ikunu huma li jsibu li ma varjanti ħajjużaw u għalli ma raġunijiet. Jekk dan nagħmlu b'mod riġidu, jekk nażlu aħna, inkun qed imorru kontra lan aħħari tar-regolament. Ġifieri illi wieħed jipprova jiddeskrivi fenomeni ġodda eh, kifet fil-bidu. Għandek tħalli din il-flessibilità. Kifet fil-bidu dan huwa estremament importanti li nagħmlu dan għall flessibilità Il-livell it-tajjeb huwa it-tielet wieħed, il-livell ta' suġġetti dettaljati fejn inti tistaqsil min ifassal il-politika li fuq liema suġġetti jixtiequ jiffukaw u inti tkun tixtieq tiddeskrivi l-evoluzzjoni ta' dawn is-suġġetti ehm, dettaljati. dawn is-suġġetti dettaljati kif qed daħħalnihom fil-abbozz tal-regolament. L-emendi prinċipali li saru Nixtieq ngħid kelmtejn dwar xi kwistjoni li qed indiskutu fih dan il-grupp ta' ħidma fil-Kunsill dwar l-istatistika. Jina semmejt l-anijiet varji ta' regolament. Mela kifet illi l-istatistika tinġabar fil-ħin, fil-waqt. Dan huwa importanti jekk inti ħat toħloq rabta bejn statistika soċjali u l-oqsfa prinċipali b'mod partikolari semestru Ewropew, aħna rridu nkejlu l-impatt, l-impatt soċjali ta' żvilupp ekonomiku, per eżempju, ta' politika dwar l-iżvilupp ekonomiku. Għalhekk trid tittejjeb il-ħin. Meta tiġbor l-informazzjoni b'mod partikolari. Kien hemm stati membri li qalulna illi għal dawk li huma l-iskadenzi, l-iskadenzi li għandna fil-proposta, l-eskadenzi huma diffiċli ħafna. Per eżempju, meta tiġbor l-informazzjoni għal dak li huwa sondaġġ dwar kondizzjoni tajxin qed nipproponu li data għal sena ta' referenza N li tinġabar fl-N plus wieħed, dik tkun disponibbli fit-tmim ta' din is-sena N plus wieħed biex nilħqu l-iskadenzi tas semestru Ewropew hemm problema l xi stati membri b'dan li qegħdin nipproponu aħna. It-tieni kwistjoni għal flessibilità kif eh, diġà indikajt din hija fil-qalba tal-regolament il-flessibilità jekk inti trid tkejjel il-fenomeni ġodda u tkun tista' tindirizzhom jekk ikun hemm xi tweġibiet ġodda mill-leġislaturi, għandek bżonn flessibilità. Però hemm xi stati membri li man nkwetati din il-flessibilità. Kif qed diġà aħna naħsbu illi il-livelli tajjeb huwa mhux il-variables imma suġġetti dettaljati. U naħseb li m'għandniex inkunu wisq ħorox għal dawk li huma numri ta' varjanti li se jiddiskutu l-esperti u jaqblu fuq huma. Tillet suġġett dwar l-inklużjoni ta' ċertu budgets u sondaġġi. Dawn is-sondaġġi li jsiru fost il-familji huma koperti imma trid tagħti biżejjed żmien il min jiġbor l-istatistika biex jaħdmu flimkien ħalli jimmodernizzawhom dawn iż-żewġ sondaġġi u jibbażawhom fuq data amministrattiva big data, odod ġodda modeling u oħrajn. Ħalli bekk jonqsu l-ispejjeż ta' dawn il-sondaġġi għandek perjodu ta' 10 snin li qed nikkonsidraw qabel ma tiġi implementata din il leġiżlazzjoni għal dawn it-tip ta' budgets għal sondaġġi fost il-family household surveys. Għal mela, dik li għal modernizzazzjoni għanna dan il-periodu ta' xar snin. Ir-raba suġġett. Li ju silk għad-data li tkun qed tinġabar. Il-panel qed niddiskutu li jiġi estisa għal sitt snin flok erba' ħallibek inti tkun tista' segwi il-persuna li tkun ħarġet mill-faqar kif tkun għaddeja wara qed meta wieħed ikun qed joħroġ minn sitwazzjoni ta' faqar u jsib xogħol għandu bżonn iż-żmien biex wieħed jikkonferma illi il-persuna ma ċanda diffikultajiet dwar il-paragonibilità kifet punt ieħor aħna nibbażaw dan fuq l-output approach kif kifet Dak ifisser li jkollna l-istess definizzjonijiet u mbagħad inħallu fidejn l-istati membri biex huma japplikawhom. Dak biex tkun tista' mbagħad tagħmel paragun. Dan jaħdem, jaħdem f'bosta oqsma, dik ir-regola ġenerali tagħna, imma bażi ta' ċertu studji li għamilna b'mod partikolari il-qat u anka ix-xogħol, l-istatistika uritna illi l-ordni tal-mistoqsijiet jaf ikollu impatt fuq pereżempju indikatur kbir. Iġifiri rata ta' għat f'dal każ, f'dal eżempju li tajt jien. Dik tip ta' diskussjoni li qed ikollna fiħdan il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill rajna l-emendi l-ewwel rapport tar-rapporter u l-emmendi li intom ġentilment offrejtulna. Nixtieq nirringrazzjaw lill rapporter u d-deputati u t-timijiet kollha li ħadmu fuq dawn l-emendi. Aħna nħossu li dawn jappoġġaw ħafna l-anijiet li jiena semmejt, mod partikolari l tal-flessibilità lan li d-data tinġabar fil-ħin u anka lan tal-paragonabilità Rejna xie emendi aktar speċifiċi. ċer, ma nafx tridnix niħu xie uħut minnom, nindikaw forsi aħna xnajdu pala Kommissjoni Ewropea. Ma nafx ma però taħsibx li aħjar l-ewwel naddu l-mikrofonu l flor li deputati u mbagħad nimwieġeb wara jiena. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ta' din il-prezentazzjoni kompluta ħafna, komprensiva ħafna. Iva, jekk ikolna bizzejiet min, mela le, wara naġġana dilek il-kelma. Mela, irċevejt messaġġ minn ir-rapporter u jitlobna biex niskużaw ħajkun assenti sfortunatament ma kellux ħtija. Hemm xi laqat, żewġ laqat li diġa saru tal-rapporter u qed jgħid li ehm, dawn kienu konstruttivi ħafna dawn il-laqat u anka kien hemm ħiel illi jista' jintlaħa kompromess. Ringrazzja ħafna anka lil dawk kollha li għenuh anka lill kummissjoni fuq punti tekniċi. Mamħatta li fi, bħala mela naddi minnu fiħ il-mikrofonu li lesson di, Agnes Lerus. Eh, eh. Grazzi, fissem Berinski li mux ijataw jekk kiku kienaw kont ringrazzja l-rapporter għal l-approċ kostruttiv tijaw u naħseb ikun aħjar illi nitkellmu ftit dwar l-emendi, l-emendi tal-membri tal-SND. U minħabba l-fatt illi dawn huma dawn qed jiċċaraw x'inhu huma l-anijiet u l-għanin tagħna. L-ewwel wieħed titratta li naċċertaw il-riforma tal-istatistika soċjali proposta mill-qafas tar regolament ser ukoll jagħtu titjib fil-progress tal-anijiet politiċi stipulati jew ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-ambiti politiċi. Iġviri rridu ntejbu id-data, it-tieni rridu naċċertaw li kunem ċertu ċarezza anka fil rigward tal-kompatibilità tal-qafas il-ġdid, tal-regolament ta' qafas il-ġdid, ma' regolament korrenti, illi ser jibqaw jiġu infurzati għal sondaġġi li mhumiex koperti minn regolamenti ġdid u tielet. Aħna nixtiequ nintroduċu id-definizzjonijiet li huma importanti għal dan ir-regolament speċifiku fosthom id-definizzjoni dwar xinija il-household id-dar u nixtieq ukoll nerġgħu nagħtu it-titlu għad-dominju labor force għax din korrespondi għall isħarriġ taħt ir-regolament illi illi se jissostitwixxi il ħajġi sostitwit minn regolament ġdid. Skont il-Eurostat l-istatistika postom l-involviment tal-individwi tal-households u tal-imprizi kummerċali fis-suq tax-xogħol u dan huwa survey u li nitkellmu dwar labor market survey u iktar komprensiv u jinkludi sondaġġi kommerċjali. Il-proposta korrenti għal qafas ta' regolament jirreferi l-iktar għall-individwi jew għall-djar u l-aspet kommerċjali mhux kopert u bekk. Aħna nasbu illi l-labor force għandha tiġi sostituita mill-klim labor markets issa. L-emendi tagħna wkoll jimmiraw ukoll li jiċċaraw l-artikolu 3 il-komment il-kwestjonijiet in komuni biex u għal arfin aħjar dwar x'inhi l-interpretazzjoni tal annis wieħed. U l-aħħar mill-aħħar huwa ovvju illi il-reforma illi tipprovdi iktar flessibilità din għanda spiża inerenti u mbagħad nixtiequ lill kommissjoni biex taċċerta li kun hemm appoġġ adegwat tal-Istati membri konċernati li hija meħtieġa għall-implementazzjoni tar-regolament il-ġdid. L-aħħar kumment tiegħi huwa illi l-SND jappoġġa l-emendi tar-rapporters għal provizjoni ta' atti delegati biex inkunu nistaw jkun hemm implementazzjoni rutinizzata tal-qafas ta' regolament. Grazzi. Signora Trebizus. Meta l-axħar kellimt jiena f'dan il-komitat jiena qed li jiena u l-grupp tiegħi, il-grupp tal-ICR, nappoġġaw b'mod sieħ il-proposta tal-Kommissjoni. Jiena ressaqt eh, numru żgħir ta' emendi osra fostom dwar il-konfidenzjalità tal-informazzjoni. Li sijaru jiena wkoll naqblu ma' xogħol li għamlet il-Kummissjoni irrid ikkodna statistika ċara fl-Unjoni Ewropea kollha u niġġeneraw statistika li jistgħu wkoll jgħinu l-soċjetà l-politika u nipprovduhom bid-dejta li għandhom bżonn sfortunatament kien hemm diversi emendi illi huma pjuttost emendi kritiċi illi fil-fatt mhux qed jipprovdu statistika neutrali iżda l-ugwaljanza u aspetti ta' ugwaljanza bejn il-ġeneru għawek mhuwiex l-aħjar post biex tali rikjesti jisiru dawn huma informazzjoni inform informazzjoni ewlenija nappoġġa r-rapport jekk bil-kondizzjoni illi din tibqa tqarreb lejn il-proposta tal-Kommissjoni ser nipprova nappoġġa wkoll il-proposta tal-Kommissjoni u li sijar mhux ser jappoġġa emendi li huma distruttivi. Nixtieq li l-kollegi jżommu dan kollu f'moħħhom. Grazzi ħafna. Grazie Sur President. L'Alde. għalde ressa diversi emendi fi spiritu ta' kostruttività. Aħna naqblu ma' l-proposta tal-Kommissjoni u naqsu għandna l-istess intenzjoni tar-rapporter li ntejbu l-ispirtu ġenerali. Jaffi konna xi divergenzi iżda forsi wieħed jista' jaqbel li naraw kif nistgħu naqlu iġvir jiġifieri l-punt ta' tluq jidher li huwa ċar illi fil-fatt ċertu affarijiet illi ma jkunux minnhom mbagħad ikun hemm statistika. L-istatistika ma jistax, ma tistax tkun strument politiku, l-istatistika hija dik li nużaw aħna biex nagħmlu l-politika tagħna. U hemm diversi aspetti speċifiċi tal-istatistika li huma importanti politikament. Jiġifieri x'nistgħu nagħmlu. Għaliex qegħdin noddu dan u mhux oħra. Is-soċjetà tagħmel dik l għażna u dik hija parti mill-politika per se Aktar minn hekk u iktar importanti hija definizzjoni dwar x'ser nagħmlu l-istatistika huma servizz ta' ugwaljanza soċjetà saħħa li huma kollha aspetti kruċjali. U bekk aħna rridu nassistu lill kummissjoni biex intejbu anka nerfaw ftit biżijiet finanzjarji u ħafna drabi ma tistax. ħafna drabi jiena naħseb li l-istatistika hum hija strument internazzjonali jrid ikun hemm ċertu kompatibilità, komparabilità mal-ċentri internazzjonali, l-IMF, fost affarijiet oħra, u bekk ma nixtiqux illi nibdew definizzjonijiet tagħna x'ħafna drabi dejjem ikunu ta' xkil hemm aspett li nixtiequ illi illi ntejbu fl-opinjoni tagħna li tkun hemm ċertu koordinament irridu naħdmu fl-armonizzazzjonijiet imma standards statistiċi irridu nkunu nistgħu naċċertaw li l-istati membri jappoġġaw ċertu kodiċi ta' statistika għal darbohra naktiġu Ewropa aħjar, Ewropa iktar integrata, l-istatistika li ssir fl-Istati Uniti. Dan huwa avviċinament differenti vizavi l-ġbir u l-finanzjar fl-Ewropa meta mqabla mal istati Uniti jkun aħjar jekk ikun hemm approċċ Ewropew li jassisti l dawk il-pajjiżi il ma jistawx ikollhom korp statistiku b'saħħtu. Ġifri hemm diversi punti, aspetti Farin innazz Rridu għal darba dejjem noħorġu b'definizzjoni eżatta dwar x'inhuma il- id-djar, il-households u xini l-istatistika ta' djar. Inkella mussa nkunu qed niżviluppaw politika valida għax inkella ma nkunux nistgħu ninterpretaw dak it-terminu kif nixtiequ huwa diffiċli li wieħed jibni ċertu politika f'dak il-rigwartu dwar l-istatistika integrata nistgħu nitalmu ħafna mis-sistemi li jeżistu diġà li e CB għandhom sistema tajba biex għal dan nistgħu nagħmlu użu minna għorinda. Derogi eċċezzjonijiet minn diversi stati membri u l-ammont ta' żmien li huma allokati għal dawn naħseb dawn huma ċirkostanzi tekniċi wieħed irid jifhem l-aspett speċifiku ta' kull pajjiż. ċoe ma nistawx nixtiequ li nadaw kollox mill-ewwel illum qabel għada rridu nkunu daqs iktar prattiċi fl-aħħar mill-aħħar. Jekk ikun hemm xi bidliet eh, fid-definizzjonijiet, meta jkun hemm bidla ma nistax ngħid li jkun hemm intenzjoni speċifika għal dan iżda ċertament hemm xi ħaġa illi tkun marret f'dik id-deċiżjoni politika u importanti li jkun hemm atti delegati biex il-Parlament ikun jista' jiskrutinja biex ikun jista' jivvaluta ġustifikazzjonijiet għal dawn it-tibdiliet ma rridux inħallu dan kollox ħidejn ah, l-esperti tekniċi. Grazzi ħafna. Grazzi. Il-Signora Boylan għal-Gwe. Grazzi. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter fuq il-rapport tiegħu u l-emendi nasib illi dan il-fajl qed jiġi trattat bl-akkuratezza meħtieġa Għanibda nibda billi ngħid illi nappoġġa l-emendi kollha li ġew imqasma llum partikolarment il-kompromessi bi u ċef li qed jinkorporaw diversi suġġerimenti li aħna resana jien għattu preċedentement meta ddiskutejna dan il-fajl li naħseb illi biex ninkunu nistgħu nindirizzaw il-kwistjonijiet li qed jaffettwaw l-Unjoni Ewropea irid ikollna bażi statistika soda biex naraw Natu direzzjoni fil-politika tagħna u jiena nispera li nistgħu nagħmlu dan dan ir-regolament iżda mingħajr ma nostakolaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiena nappoġġa l-għanijiet ta' regolamenti naħseb li importanti li ikun hemm qafas iktar ampju għall-istħarriġ konċernat iżda għandi ċertu riservi dwar ċertu aspetti tar regolament per se. Jiena ma naqbilx ta' ma' l-armonizzazzjoni fl-input tal-labor force u naqbel ma' l-konċett tal-output harmonization, ġiviri naħseb il-prinċipju ta' sussidjarjetà mux qed jiġi rispettat din il-proposta. Tafu li jem ħafna li jaqblu mi jem diversi stati membri li tkellmu dwar l-istess punt. Nara diversi amendi li jgħat jitolbu l-esklużjoni tal-ġit u bħalissa żona euro, pajzi fiż żona euro qed jagħmlu sħarriġ tal- ġit Naħseb illi dan id-dominju għandu jiġi inkluż fil-regolament il-ġdid, naħseb li huwa importanti wisq biex dan jiġi esklus u l-aġenda ġdida tal-ilm il-GDP tiġġustifika l-inklużjoni tagħha. Aktar minn hekk dawk l-istati membri li qed jitolbu l-esklużjoni tal-ġid forsi jafu illi hemm ukoll tema importanti li qed isir iktar importanti. Is-silk l-inklużjoni ta' u dan ir-regolament jaf iwassal għal analiżi konġunta dwar analiżi tal-dħul u tal-konsumu tal-ġid u jkun hemm konnessjoni bejn il-GDPs u bejn dawk l-indikaturi li jaffetwaw il-ħajja ta' kuljum tal ċittadini fostom distribuzzjoni ta' dħul fil-household. Ir-regolament għandu jinġib fis-seħħ fl-2019 Naħseb illi din hija ambizzjuża immens, naħseb illi rridu nagħtu konsiderazzjoni xirqa għall-emendi illi forsi jistgħu jiġbuha fis-sef 2020-2021 din hija data iktar realistika mbagħad nistgħu naraw kif nistgħu nresqu fir-regolament tagħna. Hemm diversi amendi mir-rapporter u minn membri oħra li huma progressivi immens u jżidu fil-valur tal regolament u nista' naċċerta lil dawk il-membri li ħan appoġġhom Għandi ċertu tħassib dwar il-prinċipju ta' sussidjarjetà iżda inħossi li la darba din il-kwistjoni tiġi indirizzata, aħna għandna doveri li naċċertaw li regolament ikun regolament progressiv u regolament b'saħħtu. Għax jekk il-ġbir tal-istatistika għandha tagħti riżultati fostom li tinforma lill politikanti iċ-ċittadini għandhom jiġu kwantifikati valutati biex dan kollu jseħ. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi, ċer. Zewġ kummenti. L-għanet wara li smajna li l-Komissjoni li jitkellem dwar xi emendi tal-Kunsill u anka xi gruppi jirrappreżentaw il-Kunsill. Jien ma kontx sorpriż li kien hemm din il-mistoqsija dwar il-timing mhux ftit dawn dawn l-iskadenzi u li għal ċerti skadenzi forsi tkun mbagħad flessibbli f'affarijiet oħra. Anka din ir-referenza sistematika għal semestru Ewropew. Dawn jinkwetawni jiena naħseb li dan is-semestru Ewropew għandna niftuħ għal statistika li tkun ekonomika, soċjali u mhux biss finanzjarja. U dan ma jistax jisir għad detriment mbagħad tal-kwalità, tal paragunabilità tal-kumparabilità. Ġifieri għad detriment ta' xogħol serju. Dan huwa l-ewwel xogħol li jien għamilt għamiltu għal 30 sena hija disciplina xjentifika li tkun statistician. Jiena naħseb li konsiderazzjonijiet xjentifiċi li jistabrixxu l-qafas eh, għabbażi tal ma jridu jsiru l-istatistika, dan irrid ikun għabbażi anka tal-rapidità, flessibilità u prinċipji bħal dawn dwar dawn is-sondaġġi fuq il-baġit tal-familji għal dawk li huma eh, son skadenzi Jiena naħseb li dawn li sondaġi huma l-iktar rikki li jeżistu. Tuk ħafna informazzjoni fuq il-familji kif jgħixu, kif jikkonsmaw u anke kemm franka u flus, etc. kemm ifadlu. Jiena inħoss li għana għamlek disciplina xjentifika u wieħed rid jismanka x'għandu xi jgħid il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Istatistika, Kumitat Ewropew, għal ħafna eh, snin għamel xogħol u naħseb li għandna nisimgħu x'għandu xi jgħid u anka rridu nimxu eh, fl-istess eh, triq li tkellem dwara il-kollega tiegħi Enrique. Mhux ħan nitkellem dwar il immaġni tal- gidba imma il-persuna li forsi jkun xorob ħafna jifitta xieċwivet u jfittixhom fejn għandek id-dawl għal-bib, il-bib prinċipali. Il-problema hi però li forsi li ċwivet ma jkunux waqgħu però fuq id-dawl, fuq ix-xema, ma x'imkien ieħor. Issa l-ħaġa hi aħna fiħan poġu dan id-dawl il-kamp ta' applikazzjoni, il-kamp ta' osservazzjoni eh, għandu jkun dan. Aħna nafu illi li kollok dan it-tip ta' dawl anka fil-qasam ta' statistika u eżerċizzju twil dan jirrikjedi ħafna sforz. U jina naħseb li anka l-Kummissjoni għandha tipprova twieġeb dwar dan il-punt. Anka, forsi xista jressaq bħala proposti l-Komitat Konsultativ li semmejt. U rridu noqodu attenti għal dan id-daw li qed insemmi li jkun hemmhekk kmini biżejjed biex wieħed jara minn kmieni li ma triq se nkunu mexxin. U anke nagħmlu analiżi profonda tal-ħajja ta' daw il-familji, xi evoluzzjoni soċjali, Rrid ikollna definizzjoni tal-familji tal-households li tikkonsidra wkoll din l-evoluzzjoni u ħana laqdaq bil-migranti għandek ukoll il-kwistjoni tal- ehm, l-ambjent, l-ambjent u anka dwar l-immigrazzjoni naħseb li il-Komissjoni ħadd wieġeb dwar il-statistika li tinġabar f'regolamenti oħrajn Dak huwa terminu naħseb li ma nix nħalluh barra. No, la, la parola alla Commission pour, 5 minutes. Nasilu l-kalma l-Kommissjoni għal 5 minuti naf li jem diversi affarijiet li xtiqtajt tista' nispera li 5 minuti. Ma tista' b'xi mod tagħti ċertu informazzjoni u jien meħtieġ. Grazzi. Grazzi, grazzi aħna President u grazzi lil kulħadd tal l-iskambju li saru l-appoċ u anke anka diversi mistoqsijiet li ġew mrasqaj fil-qosor nixtieq nagħti informazzjoni dwar diversi aspetti dwar il-konformità ta' dan ir-regolament ma' oqsa oħra fosthom eh, program statistiku Ewropew, dan huwa ċar kull ma nagħmlu għandu jisir biqbil mal qafas ġenerali għandu jkun koerenti ma regolamenti oħra ġviri dan huwa punt illi nistaw naqblu miegħu waċar. Hemm diversi definizzjonijiet li ġew proposti. Nixtieq ngħid li ovvjament lan ta' dan l-artikolu, artikolu 2 tar-regolament, mhuwiex biex nelenkaw glossarju ta' termini statistiċi, aħna diġà provajna llum l illum dak li huwa essenzjali biex naċċertaw l-interpretazzjoni xirqa ta' u l-applikazzjoni xirqa ta' dan ir regolament konċernat ġifiri ċertu definizzjonijiet proposti ma tajbin għalina għal uħud oħrajn aħna rridu nerġgħu naħsbu irridu konna xi ħaġa li tkun ċara u definizzjonijiet li huma fil-fatt meħtieġa. ċertu definizzjonijiet huma trasversali, interpretati sew minn kulħadd u illi forsi ninkludu għamaw jafu jwaslu għal nuqqas ta' ċarezza. Il-konformità mal-kodiċi un din hija dan huwa l-punt ta' referenza lina bħala statistika dan huwa fil-fatt xi ħaġa li nistgħu naqblu magħha b'mossi. Issa meta qed nitkellmu dwar natura ambizjuża ta' dan ir-regolament, partikolarment l-ewwel stadju ta' implementazzjoni sal-2019 iva huwa minnu dan u din hija diffiċli, din hija l-iskadenza ta' żmien li qegħdin naħdmu għalija bħalissa iżda nieħdu nota wkoll dwar dak illi intqal preċedentement dwar it-tħul u l-konsum u l-ġit dan huwa importanti u l-tqassim eku rajna illi jkun hemm ċertu elementi ta' ġid dan ir-regolament mhux il-ġid kollu għax qed naħdmu mill-qrib mal-ICB illi jagħmlu il-Wealth Survey fl unjoni Ewropea kollha biqbil mal-Banek Ċentrali Nazzjonali, aħna ħsibna illi rridu nippruvaw illi nevitaw li nidduplikaw l-isforzi tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-komparabilità internazzjonali hija xi ħaġa importanti nixtieq ngħid illi d-definizzjoni tagħna, l-konċetti tagħna huma dawk li jikkonċernaw il-ġnus Magħquda ġifieri il-komparabilità internazzjonali hija aċċertata minn dak l-aspett. Hemm ukoll il-kwistjoni illi jkun hemm trade-off bejn l-iskadenzi il-komparabilità u l-kwalità. Qed nippruvaw niksbu bilanċ biex l-istatistika tagħna tkun rastant rilevanti u ma jaslux tard, tard wis meta mqabla mal-bżonnijiet konċernati. Irridu niddiskutu kollettivament u naħu bilanċ dwar l-sondaġġi tal-households dan huwa mhux jitratta biss il-households jintuża f'kontijiet nazzjonali li huwa ambitu importanti dan huwa kollu importanti ħafna iżda bejn issa u bejn l-aħħar tal-10 snin ser komplu isseħħu kif qed iseħħu issa mill-pajjiżi konċernati, mhux se nwaqfu xejn. Aħna kull qed nagħmlu nimmodernizzaw, nixtieq niskura lil xi ħadd li fid-dawl tal-perspettiva soċjali u l-elementi fosthom stili ġodda ta' ħajja, fenomeni ġodda, l-immigrazzjoni u l-ambjent ambjentali partikolarment kondizjonijiet ta', ta saħħa dan kollu qed jittieħed in konsiderazzjoni ovvjament aħna konsultajna il-Kumitat Konsultattiv l-eżak kif insejħulu aħna u approvajna diversi opinjonijiet tagħhom fosthom dawk illi jkunu ħarġuna kien hemm kumment li bejn il-labor market u labor force. Ovvjament, niprofaw namlu li konna informazzjoni fuq il-labor market, il-labor force, jinkludi dawk li qed jaħdmu, dawk li mhux qed jaħdmu. Iżda kategorija oħra, ma koperti u koll. Jiġifieri qed għet niprofaw ikonna konċett iktar wies, iktar ampi, iktar ġenerali biex ikonna analizi fuq xinu s-suq ta' xogħol. U bekk aħna semmejni id-dominju labor market u l-sondaċ jissejjaħ labor force Ovvjament is-statistika soċjali li hija bbażata fuq l-imprizi kummerċjali huma koperti mill-imprizi minn sondaġġi tal-imprizi fil-sistema Ewropea. Nazzu informazzjoni reġjonali nħossu li dan importanti u diffiċli, diffiċli fejn jista' jkun hemm ċertu spejjeż importanti wkoll aħna naqblu illi niprofaw nagħtu ċertu informazzjoni fuq dak il-livell, iżda ovvjament li li għanna bżonn hija informazzjoni komparabbli, mhux biss informazzjoni per se. Naħseb illi rridu nwettqu ċertu studju ta' fattibilta fid-dawl ta' ċertu informazzjoni komparabbli u fid-dawl ta' dawk l-istudju ta' fattibilità rridu nipprovaw nipproduċu dik id-data fuq livell ta' nazzu. President naħseb fil-qosor dawn kienu ċertu l elementi li naħat nota dwar. Grazzi. Grazzi ħafna ta' tweġi tiegħek. L-adozzjoni fil-Kumitat se tkun fi 29 jew 30 ta' Mejju. Issa nistgħu ngħaddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Il-kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal- kost effikaċi tal-iskema ta' garanzija żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea. Mingħajr dew minn nixtieq ngħaddi l-kelma għanzi, ma nistax naddi l-kelma li rapporter illi imma setax tkun hawnhekk għalhekk naddi il-kelma l sinjura Trebessu se se tkellem fi semmi l-rapporter. Il-Komitat tagħna dis-sena se jiddedika ħafna sforz l programmi immirati għaż-żgħażagħ il-ħiliet u l-impjegabilità tagħhom. Irridu il il-rapport li jismu l-implementazzjoni tal-inizjattiva tal-Zaza fl-Stati membri. Il-opinjoni tiegħi għandu x'taqsam mal-garanzija żgħażagħ u l-monitoraġġ tagħha l-ewwel net huwa importanti li nagħmlu differenza u bejn il-garanzija għazzaza u inizjattivi oħra. Nixtieq nitkellem dwar dak li naħseb li huwa importanti u li jiena provajt indaħal fl-abbozz ta' test l-ewwel net naħseb illi l-garanzija żgħażagħ huwa impenn politiku huwa sforz minn naħa l istati membri se jkun hemm setta garanzija l-istati għal żgħażagħ minn naħa l istati membri huma l-istati membri jaqblu li jtejbu s-servizzi għaż-żgħażagħ sabiex it-talent tagħhom ma jeħellix Dan jiddependi fuq il-kapacità preesistenti tal-Istati membri sabiex iwaslu l-isforz taħom għand iż jina l-ek ninkoraġi xie l-Istati membri sabiex jamlu aktar u jimplementaw l-ambitu ta' garanzija ta' zazah mod sħie. Ikunem eh, titjib ta' talenti, ta' hiliet, u jkun hemm strutturi sabiex ngħinu żgħażagħ. It-tieni punt huwa sabiex nilqu l-potenzjal sħiħ tal-iskema ma nistgħux ninsew l-attivazzjoni ta' l-iktar gruppi vulnerabbli jrid ikun hemm approċċ individwali fis-servizz taż-żgħażagħ sabiex nevitaw iċ e, cherry picking. Ħafna minnkom probabilment rajtu r-riżultati tal- rapport tal-orti tal-awdituri li ġi publikat il-ġimma l-oħra. Dan għandu xieqsam mal-garanzija ta' zaza jina ninsab ħerqana għal kummenti u suġġerimenti ta'kom fil-diskussjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa il-Sinjura Ribeiro fissem il-PPE tu uħsib il-Sinjura Koslowska danu hija l-istqarrija ta' Sur Kowalska il-prestazzjoni ta' zaza fisuq ta' xogħol tieb mill-2014 kien hemm ħafna miljuni illi kellhom aċċess għal garanzija ta' zaza u 9 miljuni aċċettaw l-offerta importanti li kunem aktar riformi u kooperazzjoni aħjar fil-laqsma tal-edukazzjoni u l-impjiegi, però xedow tirrikonoxxi illi il-Youth Guarantee damma la iċ l-nis kollha. Hemm numru ta' setturi illi jistgħu jitjiebu l-ewwel il-nuqasaq bejn il-ħiliet irridu intejbu l-impjegabilità u jkun hemm iktar integrazzjoni fis-swieq tax-xogħol, però il-grupp ta' needs għadu eterogenju u għanna rridu analiżi tal-popolazzjoni. Hemm ħafna każijiet fejn kien hemm nuqqas taqbil bejn il-profili tal-partiċipenti u l-offerti ta' garanziji għaż-żaża u dan ir-riżulta sabiex iż-żaża jirġgħu lura l-istatus tagħhom preċedenti istati membri għandhom ukoll diffikulta bl-identifikazzjoni ta' eh, needs inattivi jew esklużi għalhekk ix-xedu tixtieq tiffoka sabiex in-nies eh, mhux reġistrati mhux koperti mill-sistema attuali grupp ta' mira. Irrit ikun hemm kooperazzjoni ma' partijiet interessati, speċjalment istituzzjonijiet ta' taħriġ u kumpaniji. Umbat, il pis amministrativ. Xi miżuri rridu jittieħdu sabiex niżguraw illi żgħażagħ jirċievu kwalità tajba ta' xogħol u taħriġ fi żmien erba' xhur milli jitilqu mill-iskola jew isiru qiegħda. Il-raba l-aħħar punt dwar paragrafu 6 tal-opinjoni ix-xeddu għandha kumment dwar paragrafu 6 tal-opinjoni illi End of quote. Min flok nwaqfu l-żazah milli jieħdu eh, l-offerti tagħna, irridu aktar namra l-fasi fuq offerti tajbina żgħażagħ skont il-profil u l-livell ta' kwalifiki tal-individwi din il-pożizzjoni trid tiġi ser tiġi anzi rappreżentata fl-elementi mix is-sur Koslowska tiżapar għana taħdem mal- rapporter u t-nisa għalet test finali. Grazzi. Fisem l d il-Sinjura Dlabjova. Is-Sinjura Zitnjanska kitbet opinjoni tajba ħafna nirringrazzja Għanti il-privileġġ li naħdem fuq di kwestjoni kemm minna naħa tal-kontroll budgetarju wkoll mill-perspettiva e l empl Għadni ġejja mill Kumitat tal-Kontroll Budgetarju konna qed niddiskutu rapport ġdid speċjali mill-qorti tal-Awdituri li diġà semma rapport speċjali msejja Youth Employment il-politiki il politiki tal unjoni Ewropea għamlu differenta u interessanti li kolli l-opportunità li nitkellem ma' rapporter dwar da rapport speċjali. Aħna xi drabi ħarsu minn perspettivi differenti f'dawn iż-żewġ kumitati. Jiena nispera biss li fl-opinjonijiet u rapporti kollha li qed nagħmlu fuq dik kwistjoni nkunu nistgħu nintegraw iż-żewġ elementi u nixtieq naqsam magħkom x'kienu r-riżultati prinċipali tal-perspettiva tal-Kumitat tal-Budget ta' kontra ta' budget l-ewwel net. Il-qorti f'dan ir-rapport għamel statistika tajba ħafna li nistgħu nużaw għal din l-opinjoni wkoll. Hemm data u informazzjoni li nġabru vera tajbin u nix biss insibu zbalji fl-infiq ta' dawn il-fondi iżda għanna u koll nitalmu sabiex nevitaw zbalji fil-futur għaliex meta jitlu fondi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dal-programmi komplessi, qegħdin dejjem nagħmlu istess balja għalhekk irridu nitalmu mill-passat. Punti ieħor importanti illi kuntenta li qiegħed fil-opinjoni huwa li għandna niżviluppaw u naqsmu iktar l-aħjar prassi. U dan huwa kruċjali għalija għax id-drabi nitkellmu żejjed dwar l-aħjar passi hawnhekk fl-Ewropa, però fil-verità ma nkunux qed nużawhom hemm affarijiet li kienu diġà ta' suċċess xi reġunijiet u stati membri, però mhux qed nużawhom biżejjed u lek din hija xi ħaġa li għandna nisqu fuqha. Punt importanti huwa li jkollna għanijiet realistiċi u li nistgħu nitlaħqu u li nistgħu nkejlu wkoll interessanti dak li l-kollegi tiegħi diġa semmew kien hemm diskussjoni fil-Kumitat tal-Kontroll Baġitarju wkoll fuq il-sinifikat il ta' offerta ta' kwalità tajba il-orti tal-awdituri mill-perspettiva tal-efficienza jgħidu illi din l-offerta tkun offerta illi taqbel mal-profil tal-parċipanti u ma' domanda ta' suq ta' xol u twassal għal integrazzjoni sostenibli fis suq ta' xol. Jena toġobni din id-definizjoni għalix aħna neqsim id-definizjonijiet u naħseb illi offerta ta' kwalità għolja tista' tkun xaħġa ħaġa soġġettiva lek irridu noqogħdu attenti kif inkejlu din hija sfida kbira. L-aħħar punt naħseb li huwa kruċjali u din hija xi ħaġa li rridu nisqu fuqha mill-Kumitat tal-Emplu wkoll li jkun hemm governanza fuq il-livelli kollha għax xi kultant il-problemi bl-implementazzjoni ħarġu għaliex kien hemm nuqqas taqbil bejn il-livell ta' stati membri, dak lokali, reġjonali u dak Ewropew Għalek għandu jkunem iktar assistenza teknika minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea l-Istati membri u l-Reġjuni. Din hija direzzjoni illi fija sen nindirizza ċertu emendi irrid nisħaq fuq dawn ir-rakkomandazzjonijiet, però jiena kontenta ħafna bix-xogħol ta' Sinjura Jana Sinjanska u kontenta illi kon dar-rapport tal-Kumitat. Grazzi. Grazzi ħafna fisem il-ħodor. Anzi, fisem il-gwe, il-Sinjura Paloma Lopez Bermejo. Grazie ħafna, Sur President, din jattini darba illi il-arti tal-awdituri et tuqqaċċajt l dal komitat l ewwel fuq l-efsi u issa fuq il-garanzija zaza u għattajdina l-program mux għat jaħdem kif suppost, ovvjament mux għat impoġi f'dubju il-bżon tal-program għaliex Ovvjament il-Kummissjoni u l-austerità li imponiet fuq l-Istati membri waslu għal dawn il-fondi sabiex ikunu uħut mill-ftit modi kif ikun hemm xogħol pereżempju f'pajjiżi f'Ispanja hawnhekk hawn nuqqas ta' fondi għal dawn il-miżuri fuq livell nazzjonali. Però aħna qed inħarsu lejn il-kwalità ta' servizz, l-informazzjoni, taħriġ, ix-xogħol ta' segwitu. U anke meta niġu għal bżonnijiet tal-persuni l-iktar vulnerabbli, hemm numru kbir ta' fondi li jintużaw għas sussidji ta' negozji illi jaraw l-żazax bħala sors ta' xogħol Biprezz bax naħseb wasal iż-żmien illi nirriformulaw il-garanzija għazazax sabiex issi servizz għal pubbliku. Rridu li l-inizjattiva tindirizza bżonijiet tar-reġjuni u jekk nagħmlu hekk biss nistgħu nappoġġaw l-interess tal-ħaddiema. Mill-ġdid nixtieq nitkellem irrit ngħid illi problema ta' għad fost iż-żgħażagħ hija waħda strutturali, waħda makroekonomika, ġifieri irridu investiment sabiex l-ekonomija ssir produttiva u tkun u jrid ikollna politika fiskali distributorja u dawn jippermettu il-garanzija żgħażagħ tilħaq l-anijiet tagħha u tkuna l-interess taż zaza illi qed ibatu mill-konsegwenzi tal-riċessjoni bodiret. Grazzi ħafna. Issa, Terry Rind kif osom il ħodu grazzi ħafna li rapporter. Jiena naħseb illi diġa semmit ħafna punti importanti illi rridu nenfasizzaw fid-dibattitu fejn monitoraġġ xa garanzija zaza, Naħseb il-koll rridu li din inizjattiva tkun ta' suċċess, però xi ħaġa illi ħaġa ċara mill-smieħ li kellna ġematilu dwar dan u anki wara rapport tal-arti tal-awdituri huwa illi il-programm għadu fil-bidu tiegħu, ġifiri ma nistgħux naslu għal konklużjoni dwar kollox issa għax xi każijiet m'għandniex l-istatistika kollha. Però monitoraġġ mill-qrib huwa importanti ħafna minħabba il-kontroll tal-infieq. Imma wkoll sabiex naraw kif nistgħu ntejbu l-garanzija għaż-żgħażagħ bħala għodda sabiex din tkun ta' suċċess. Jiena naqbel ma' xi kollegi li qalu li hemm differenza kbira bejn l-istati membri kif huma qed jimplementaw din l-inizjattiva u rridu naraw li kun hemm skambju tal-aħjar prassi rridu ngħidu koll l-istati membri fejn mhux qed jimplementaw mod tajjeb u fejn irridu naraw titjib. Żewġ affarijiet li nixtieq nitkellem fuqhom u l-ewwel waħda hija fil-fatt dak illi semmiet is-Sinjura Ġitnjanska f'punt erba' hija kwistjoni ta' kif aħna nistgħu eh, nimraw dawn il-miżuri fuq għal gruppi speċifiċi ta' zaza għaliex naraw illi meta jkun hemm programmi dawn qed jilqu ċertu grupp ta' żgħażagħ illi forsi mhux dak li għandhom bżonn għandu bżonnhom l-aktar. Għana rridu li l-garanzija għazzazax tilħaq li l-żazax kollha, speċjalment dawk il-gruppi vulnerabli. It-tieni punt. Il-grupp tiegħi ser jisħaq ukoll dawn fl-emendi. Ovvjament il-garanzija għazzazax għandha tkun għodda sabiex niġġieldu il-qatt fost iż-żazax u natu prospettivi għal sazah, però ma tistax tibdel politiki attivi ta' ta' xol minnaħa tal-istati membri. Ovvja il l-garanzija għazzaza u l-inizjativa għaxxol fost iż-żaza ma jistawx jibbilanċaw zbalji fil-politiki makroekonomiki u meta aħna nikkritikaw il-mod kif il-garanzija żgħażagħ ġiet implementata fl-Istati Membri rridu naraw x'nistgħu niblu wkoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea f'dawn il-politiki sabiex il-garanzija żgħażagħ tkun suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa Bekk nalqu it-tmim, naslu għat-tmim ta' diskussjoni u l-iskadenza għall-emendi se tkun il-25 ta' april f'nofsinhar. Il-votazzjoni se ssir fil-21 jew 22 ta' ġunju u fil-Kumitat tal-Budget dan se jsir fit-12 jew 13 ta' Lulju. Il-laqa li jmiss se tkun fil-25 ta' Mejju jgħid il-kellim. Naħseb din hija e Vakanza fil-Portugal, nixtieq ilkom il vakanza tal-ajti tajb, grazzi.